unilaterali tal-kundizzjoni tax-xogħol zbilanċati u inġusti mm, mill-amministrazzjoni tal-Parlament fuq l-interpreti. Jiddispjaċina illi illum ma nistgħux eh, indumu iktar mill-ħiska dat tal-laqa bis-servizz. Grazzi tal-attenzjoni. Okay, thank you. Um, so, the progress report will be discussing Ir-rapport ta' progress li ser niddiskutu l-lum se jifoka fuq il-dimensjoni esterna ta' l-immigrazzjoni, situazzjoni ta' rotot migratorju u l-ħtiġa ta' finanzjamenti sabiex napoġġaw l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-rata tar ritorn. Hemm ukoll implementazzjoni tar ta' risistemazzjoni u l ftejjim tat Turkija mal unjoni Ewropea illi id-diskutejnija dan il laqgħa kemm il-darba irridu sistema komuni tal ażil irriformata u rridu approċċ komprensiv għall-immigrazzjoni. li diġà propona dan fir-rapport Mezzola Kienge fl-2016. Rridu approċċ holistiku għall-immigrazzjoni. Waħda mill-inizjattivi tal-Kummissjoni tar rapport huwa li nsaħħu il-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea ta' kooperazzjoni ma' msiba prinċipali f'pajjiżi terzi. U dar rapport insibu reviżjoni tal- direttiva dwar liaison officers mill-Unjoni Ewropea f'pajjiżi terzi jridu statistika ħjar u il jura sta tixtieq tagħmel da bil-proposta eżistenti sabiex temenda il-regolament ehm, attwali fuq eh, l-istatistika dwar l-immigrazzjoni. Il-Kummissarju Avramopoulos ippreżenta l proposta fl f'Settembru tas-sena l-oħra ser nistident li tkellima qabel niftu l kelma għall mistoqsijiet u dibattitu l-ewwel is-Sinjura Marta Siga, direttriċi għall-istrateġija u eh, DJ Home. un batem Simona Ardovino l-uffiċjal tal-politika fil- l-unità tal-migrazzjoni regolari u l-politika tar-ritorn mbagħad hemm ukoll is-sur Adam Vronski il-kap tal-unità tal-Eurostat u dana seba' minuti. L-ewwel net ngħaddu kelma lil Sinjura Marta Sigan l-odwa tajba l-odwa tajba lill membri tal-Parlament bħalma għat il-Kummissjoni fis-16 ta' Mejju adottat ir-rapport ta' progress fuq l-implementazzjoni tal-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni u jien hawnhekk illum sabiex nippreżenta il-progress li sar sa mill-aħħar rapport tal-Kummissjoni f'Marzu Dan huwa rapport konsolidat li jirrifletti karattru ta' azzjonijiet koperti mill-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni u jidentifika azzjonijiet konkreti li huma prinċipali għall effettività tar risposta Ewropea għall-immigrazzjoni rapport juri li sitwazzjoni fir-rotot prinċipali tal immigrazzjoni ġew stabilizzati fil-perjodu taħt evalwazzjoni fil- ratta tal-Mediterran tal-Vant morna minn 10.000 tħul fil-ġurnata f'Ottubru tal-2015 għal medja ta' 81 war l-istqarrija mat Turkija bl-istess mod fir-rotta tal-Mediterran ċentrali u wara l ħidma konġunta tal-Italja mal Libja, Niġer u pajjiżi oħra tas Sub-Sahara it-tul niżel bi kważi 81% fil-2018 meta mqabbel mal-istess żmien tas-sena is-sena l-oħra. Fil-Mediterran tal-Punent il-migranti qed jiżdiedu u qed niedu azzjoni sabiex inżommu kontroll fuq dawn l-iżviluppi ġifieri t-dħul totali permezz tal-rotta tal-Atlantiku tal-Punent tal-Mediterran tal atlantiku tal punent tal mediterran huwa 17,320, ġifiri 2% iktar mill-istess perjodu fis-sena tal-2017. Dan kollu ċar fir-rapport fejn titħol ir rata tal-Balkani tal-Punent is-sitwazzjoni għadha stabbli għalkemm il-moviment żdied permezz tal-Albanija, Bosnia Herzegovina, il-Kroazja u pajjiżi oħra. Il-Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni permezz ta' video conferences regolari. Il-numru inqas ta' tħuli fisser li inqas qed imutu nies fil-baħar qed nipprevjenu dawn it-traġetti li għadna naraw ta' spiss fl-2017 tlifna 1412 il-ruħ. irridu ġestjoni effettiva tal-frontier esterni. Aktar minn 2200 ehm, gwardjani tal-kosta qed jagħmlu ġestjoni tal-kosta f'pajjiżi bħal l-Italja, Greċja u Spanja. Għandna 1500 gwardija kostali Illi l issa biex jintervjenu meta xi stat membru jirrikjedi l-appoġġ. Għamilna progress ħif fil-appoġġ finanzjarju operazzjonali lill istati membri kollha li għandhom pressjoni kbira migratorju mhux biss dawk bħal Greċja, l-Italja, Bulgarja u Spanja li huma matul ir-rotot tal-immigrazzjoni. L-isforz tagħna irdoppja offrejna 32 biljun bejn 2015 l-2018 u il-budget pjanat huwa kien ta' 9.6 biljuni. Fl-Aġenziji tal-Unjoni l-aġenziji kollha involuti ġew imsaħħa biktar riżorsi u għandhom esperti fuq il-post. L-isforzi se jkopli jifokaw fuq it-titjib tal kundizzjonijiet fil-hotspots u ser eh, inħafu l-għażla ta' ritorn volontarju Ir-rapport juri kemm aħna tejjibna ir-rapporti ma' pajjiżi ta' tranzitu ta' oriġni u għazajna miżuri effettivi sabiex insaħħu l-kooperazzjoni nasa sabiex niġġieldu l-immigrazzjoni irregolari najnu rifuġġjati ġenwini u nappoġġaw l-iżviluppi lokali u hawnhekk qed nirreferi għall-implementazzjoni tal- l-istqarrija ta' bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea l-qafas ta' sobija il- fond fiduċjarji ta' emerġenza għall-Afrika u l-ħidma tagħna wkoll mal-Balkani tal-Punent jiena nixtieq ngħid hawnhekk illi mill-adozzjoni tar-rapport sal-lum ovvjament aħna kellna laqat, kellna deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew u tajjeb li ngħidu illi fl-istess ħin riżultat tanġibli kien il-ftejjim illi nitrasferixxu eh, żewġ miljuni tal-IDF għal fond fiduċjarju tal-Afrika. Diġà kien hemm id-deċiżjoni eh, li dan jidħol fis-seħ, dan ukoll jiġi ppreżentat lill idf fl-Ulju. Nixtieq ukoll nieħu l-opportunità sabiex ngħid illi kull darba li nitkellmu dwar il-Fond Fiduċjarju tal-Unjoni Ewropea aħna nkomplu ninkoraġġi xi stati Membri sabiex jikkontribwixxu irridu mill-inqas biljun ieħor. Anzi, nofs biljun ieħor sabiex e, insaħħu trust fund. Nitkellmu wkoll dwar l-appoġġ finanzjarju Għanna nisperaw illi il-ftejn politiku tal-mexxejja fuq il-finanzjament tat tieni parti tal-faċilità tar-rifuġġjati fit-Turkija tiġi formalizzata. Signor President, semmejt ukoll il-risistemazzjoni u parti kbira mir-rapport dedikata għall-sitwazzjoni. il ristamazzjoni eh, għenet ħafna nies li kienet jħarbu mill gwerra u persekuzzjoni. Enna il-fuq minn 52.000 eh, isibu rifugju fl-Unjoni Ewropea l-aħħar settembru l-għadda il komissjoni i-proponiet l-aħħar skema ta' risistemazzjoni għal 50,000 post dan kien l-ikbar impenn fuq ir-risistamazzjoni li l-Unjoni Ewropea ħadet sissa risistamazzjoni elbet eh, bekk traffikar u lil dawk li verament għandhom bżonn rifuġju ingħataw id-dritt ta' rotta sigura l-Unjoni Ewropea mhix fortezza u qatt misir tkun fortezza. Aħna nerfew ir li nkunu għattur globali responsabbli. Irridu n-provdu azzjonijiet lil dawk li għom. Dan irid ikun parti konkreta mill-politika tal azin futura tagħna, però m'hemmx pero eh, però mm, spazju Eh, biex ma nagħmlu xejn iktar. Irridu ntejbu s-sitwazzjoni, irridu niformaw il-bażi għall politika tagħna. Għadu essenzjali li nkomplu r rapportaċ eh, regolari u nibqgħu eh, viġilanti għal rotot ġodda sa minn Mejju ġara ħafna bħalma qed kien hemm mod partikolari l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea li iffoka fuq l-immigrazzjoni. Aħna nerġgħu nikkonfermaw l-approċċ komprensiv għall immigrazzjoni illi joffri iktar kontroll effettiv tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, aktar azzjoni esterna u e, l-aspett interni skont il-valuri prinċipju tagħna. Il-mexxejja qablu li joffru fondi sabiex jindirizzaw il-kawżi prinċipali ta' migrazzjoni kif qed qabel u appoġġjaw l-intenzjoni tal kummissjoni li toħroġ bi proposta ġdida sabiex ikun hemm aġenzija għall gwardja Kostali u tal-Frontieri imsaħħa u jkun hemm il-preżenza tal-Aġenzija tal-Azil Ewropea fil-Frontieri Esterni u ma qablu li nagħmlu riformi kemm jista' jkun malar u jkun hemm ukoll kooperazzjoni reġjonali għall iżbark fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' pajjiżi terzi. Fl-istess ħin aħna komplejna naħdmu fuq il- l-azzjonijiet konkreti prinċipali li identifikajna fil-rapport ta' progress ta' Mejju, pereżempju il-bil il-ftejmiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kien hemm ftejmiet ta' mm, appoġġ ta' operazzjoni lil dawn il-pajjiżi pereżempju l-Albanija, fil-kas tal-Albanija l-Konsil se jieħu deċiżjoni fuq il-firmar tal-ftejjim din il-ġimgħa u fil-kas tal-Fajrom il-ħaqna ftejjim f'April tal-Montenegro ftaħna il negozjati se jkun hemm fażi ġdida ta' fond ta' emerġenza li ser jiġi konkluż flimkien mal-awtoritajiet Taljani u l fil-kas tal-UNHCR. il mekkaniżmu tal-transitu ta' emerġenza kien hemm 1858 persuna evakwati mill-Libja kien hemm 1378 risistemati fost l-oħrajn kien hemm 16 il persuna biss li għadhom jistennew li jiġu rilokati mill-Italja, ġifiri il-numru totali ta' persuni rilokati huwa ta' 4696 fadal ħafna jsir bħalma tafu, aħna komplejna naħdmu bejn il-rapporti ta' progress u ser inkomplu naħdmu il-Kunsill Ewropew tal-ġimma l-oħra ħa deċiżjonijiet importanti li rridu nagħmlu segwitu fuqhom dil-ġimgħa se jkun hemm konsill informali l-ewwel wieħed taħt il-Presidenza Awstrijaka aħna għadna naħdmu u noqogħdu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex nikkonkludi nikkonkludu kemm jista' jkun minn dawn il-fajs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Ardovino għal seba' minuti. Grazzi, Sinjura President, Onorevoli Membri Jiena fil-qosor nixtieq ngħidilkom x'inhuma l-printi prinċipali tal-rikas tar-regolament tal-2004 ta' 377. Mela regolament li għanna bħalissa jistipula e, jirregola il- ir-rwol tal-liaison officers f'pajjiżi terzi u anki kif dawn l-immigration liaison officers, la yellows, kif għandhom jaħdmu fil-pajizi terzi l 16 għamilna evalwazzjoni tal-qafas legali eżistenti li jipprovdi għal l-ewwel assessment dwar l-effettività u l-konsekwenzi l-impatt ta' dan ir-regolament, ġifiri l-provi li kellna bżonn biex nerġgħu nagħmlu recast għabbażi ta' din l-evalwazzjoni aħna rnexxilna naslu għal żewġ konklużjonijiet prinċipali l-ewwel net xi ħames ħames ħames mit ILOs huma verament għandhom valur miżjud biex jgħinu wkoll jimmaniġġjaw il-pressjoni tal-immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Imma il-regolamenti ta' bħalissa imma ma kienux eh, din jikunu kapaċi biex verament jisfruttaw il-potenzjal kollu ta' dawn l-informazzjoni li taddi fil-networks tal-ajellows, ġifiri, insomma kienux edin jaħdmu flimkien ni tal-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni ovvjament taddi bejnietom la jellows u anki mill-managers tagħhom aħna. Kollaborajna ħafna f'din l-aħħar sena fi Brussell u anki permezz ta' tmin workshops li aħna għamilna kullimkien fil-dinja f'pajjiżi differenti fej huma jaħdmu. Aħna ridna ovvjament il-potenzjal tagħhom nisfruttaw kemm jista' jkun naraw x'kienu kif setgħu jinbidlu responsabiltajiet u rwoli tagħhom imħabba s sitwazzjonijiet ta' palissa. Ovvjament ix-xejriet ġodda li tibat il-Komissjoni u anke l-Aġenziji tal-Unjoni. Il-proposta li adottat il-Komissjoni fis 16 ta' Mejju tipprovdi għal ktar effettività fix xogħol ta' ILO anki fil-Network Ewropew. Ix-xogħol mhux se jinbidlilhom aħna ma rridniex nibdlu, ridna anzi eh, nibnu fuq il-qafas legali eżistenti għalhekk jiġifieri qed nitkellmu fuq rika su mhux proposta ġdida. Indo, intom tistaw taraw ġifiri xkienu l-istenni l-istenni ġodda tana fuq l-immigrazzjoni l għennet kooperazzjoni għawija biex verament niġildu kontra l-immigrazzjoni irregolari u anki il-traffikar tal-persuni il-rejati eh, assoċjati meta nitkellmu fuq ritorni pajjiżi terzi u ir-rwol li dawn jgħadmu fi programmi ta' resettlement meta nitkellmu migrazzjoni legali. Ovvjament il-xogħol kif jiġi koordinat bejnietom la yellows fuq il-post jkunu qed jaħdmu dan jiddependi kif ovvjament l-istati membri huma organizzati biex jimmaneġjawhom la yellows tagħhom. Għalhekk aħna qed nipproponu li jkun hemm steering board eh, li jkun hemm il-managers tal-istati membri ta' la yellows ġifri l-back offices flimkien mal-Aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni l-steering board ikun ġifiri tkun entità dinamika biex tagħti direzzjoni għall ilos tihom l-istruzzjonijiet fuq affarijiet u affarijiet li jinqalaw. Bekk ġifiri nilħqu mod iktar dinamiku ta' kif jaħdem in netwerk il-bord ta' tmexija, l-steering board ikun dejjem informat bil-xejri dwar l-immigrazzjoni sabiex l-istruzzjonijiet joħorġu skont il-post, per eżempju rotot ġodda, ehm, jitolbu għom li jaddu l-informazzjoni, għamlu kontatti mal autorit lokali fuq ehm, affarijiet speċifiċi u koll il-prodotti tal-analizi l-istil li jkunu interess komuni għall-Unjoni qed naraw ġifiri il mezzi ta' komunikazzjoni mal-ILOs nazzjonali u naraw aħna nixtiequ li jkun hemm l-inqas intoppi possibbli fix-xogħol li jagħmlu. Il-proposta u kol telimina dawk l-aspetti ta' regolament li kienu wis burokratiċi li ma tantx kienu ta' valur. Per eżempju, il-reporting eh, ta' darbtej fis-sena tal-presidenza aħna rridu iktar ċertezza legali dwar meta jagħmlu dawn l-proċessar ta' data għalhekk dispożizzjoni il-ġodda jagħtu il permess lill ILOs li jitrattaw ċertu data. meta jkun għat jamlu xolom minn kontu għal return, resettlement u anki il-migrazzjoni legali Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll jkun hemm fondi biex dan eh, l-Steering Board jitwaqqaf għax hemm bżonn il-fondi biex jeżisti. Anki ġifiri b'dan il-programm ta' eh, li jkun stabilit darbtej fis-sena. il fatti kun hemm studji, prodotti um, analitiċi, il-taħriġ reġjonali, seminars, workshops għalihom daw il-ILOs sabiex dejjem ikunu aġġornati aħna ġifiri għedin nistennu bil-ħerqa biex naħdmu ma'kom il-membri tal-libe biex verament din il-leġizlazzjoni nal-qwa. Iva, grazzi. Is-Sur Vanski għandek seba' minuti wkoll inti tal-aħħar. Iva, grazzi Sinjura President. Aħna għandna l-proposta rriet niproponu l-emendi għal regolament minn 162 tal-2007 il-kollega se li huwa responsabbli dan id-dossier se jtikom il-prezentazzjoni. is-sinjura ta' DG Home li għada kem tatna ħafna data u ħafna statistika hija bżonn juża ta' kif ngħidulkom aħna kif naslu għalija l-data fil-Eurostat anki biex noħorġu ċertu linja ta', linja ta politika. Eh, data pa lejjun ikun ġej mill-Eurostat u anki sorsi oħra ta' data. għal dan is-settur aħna mhux dejjem inkunu aġġornati, ma nistgħux aħna nassiguraw ġifiri id-dejta kollha. Hemm ovvjament iktar talba għal dejta li tkun iktar preċiża, li tkun iktar tasal ta' spiss u li tkun iktar immirata anki ġifiri biex nejnu dan il-qasam. Imħabba it-tibdil kbir li naraw fil-persuni li għedin ġej jiġu lejn l-Europa minn pajizi terzi. Anki ġifiri biex nimmonotarjaw aħjar il-fenomeni tal-immigrazzjoni, l-linji ta' politika dwar l-immigrazzjoni. L-istatistika tirreferi għal dak li jiġri fl-amministrazzjoni, ġifiri id dejta fuq l-azil, id dejta fuq l-autorizzazzjoni biex jibqaw in-nies me pajjiżi terzi u tkopri ukoll il-leġislazzjoni tal-infurzar tal-liġi, ġifiri dejjem qed nitkellmu fuq immigrazzjoni. il dejta tiġi miġbura skont ir-regolamenti 862 tal-2007 aħna nużaw eh, u koll il regolam tal-Kommissjoni tal-2010 216. Hemm atti oħra imma, per eżempju, id-direttiva dwar il-Blue Cards, il-ICT students, isna workers, u aħna niġbru d-data fuq dawn il-direttivi kollha dejjem ġifiri fil-kuntest ta' dan l-att legali. Imma bħalissa dawn il-bżonijiet il-bżon ta' statistika li naraw aħna rispondejna għal-jom billi nitkelmu dwar il-ġbir il ta' data għabbażi volontarja bejn 20 u 28 pajjiżi tawn din id-data il-Progress Report tal-2018 dwar il-migrazzjoni, l-agenda tal-migrazzjoni, jistipula eh, xinija d-data eh, dwar l-azil, il-riammissjoni u r-ritorn. Il-sistema tal-istatistika tal-Europa trid ukoll tkun aħjar biex tirrispondi għal dawn it-talbit speċifiċi flimkien mal-rapporti ta' qabel tal-Kommissjoni dwar dan ir-regolament tal-2007-862 bejn l-2012-2015 juruna li l-istatistika etturi li għad hemm ħafna xibbaqa xi jsir għad hemm dawn il-djufijiet. Eh, Għalek lan prinċipali hija li nkunu iktar pertinenti, li nkunu iktar preċiżi u anki li l-data tasal iktar spiss. Ġifri dawn huma l-bżonnijiet tal-linji ta' politika. dawn eh, rridu li eh, missa il-ġbir ta' dejta tkun ta' bil-fors u ma tkunx abbażi volontarja meta nafu li sissa ikun hemm l-inqas data, rridu wkoll naraw li nkunu iktar flessibbli skont il-bżonnijiet tal-futur biex nilqgħu għalihom. L-amenda tar-regolament ovvjament tkopri l-istatistika ta' dawk li jtolbu l-azil l-ewwel darba, qed tipprovdi wkoll għal dawk li jkunu taħt l-età, iktar data fuq ir-resettlement, iktar informazzjoni fuq l-istatistika tal-Dublin, per eżempju fuq eh, talbiet ta' eżaminazzjoni ta' eżami mill-ġdid, anki li kunem iktar statistika fuq il-return u anki fuq il-residence eh, permits, il-permess ta' soġġorn. Dawn il-bżon, din il-bżonna l-istatistika ma' għabbażi ta' dak li ħareċ minn konsultazzjonijiet tal-imsieħba mill-2007 kien mill-2008 bdiet eh, imbeda perjodu ġdid ta' reference data. Permessa dawn il-konsultazzjonijiet aħna rajna kemm hemm bżonnijiet f'dan il-qasam tal-istatistika Aħna, eh, ovvjament, permezz tal-laqat tal-esperti għedin f'kuntatt mal- autoritajiet nazzjonali u anki l-DG Home, per eżempju, u l-Eġenziji tal-Unjoni Ewropea pal-EASO, Frontex, u kol ma l-Istituti tal-Istatistika Nazjonali, għaddit internazjonali u partners oħra numru ta' laqat tal-esperti saru ilhom isiru fil-fatt tal-aktar minn 10 snin. Dan kollu jurina jkonferma li għatem dawn id-data gaps. Dak li jurina. Grazzi. Iva, grazzi ħafna. Se niftaħ id-dibattitu nixtieq nitlob lill koordinatur tal-PPM Roberta titkellem iktar tard, mela morru għal Sepol. Katarina Kinici se titkellem nom ta' Signora Kienge. Tajjeb wis. Mill-li sijar mux għeddina, mela Signora Grisbeck. Grazzi, grazzi ħafna Signora President Sofi. Kelmtejn fuq dan id-dossier li huwa verament interessanti. Jina naħseb li dokument li jasal huwa faqtu inizjattiva eccellenti minħabba il-kuntesta bħalissa, mħabba u kol kif qed naraw is-sistemi l-operat tagħhom qed jisvolġi qed naraw l-emendi hija li bbażati biex ikun hemm bdil ta' informazzjoni li jkun iktar b'saħħtu li jkun iktar relevanti u forsi ix-xogħol tagħla yellows forsi l-approċ tagħhom għada wis hija wis mill-lat nazzjonali u mhux joħroġ l-aspett Ewropew għax ovvjament huma jaħdmu eh, eh, skont kif eh, jisipu l-istat membru għalhekk jiena flimkien ma' Cecil u x-Shadows nixtieq li nagħtu dan din in-natura iktar Ewropea fix-xogħol li jagħmlu. Anki ġifier meta nitkellmu dwar l-anijiet ta' xogħolhom meta ħnibdow mal-kollegi se nitkellmu fuq dawn il-punti kollha se nirriflettu kif u komi kome aħna nistgħu nsibu kaptu tal eh, dawn il-gaps li semmejna biex iku tini u koll edeja qabel nala hija li huwa importanti li s-sistema tkun iktar um, operativa bejn u kol l-aġenziji. Il-biraħ smajna Sinjura Katrin De Boll, il-direttur tal-Europol, u u kol semmiet li tajjeb li eh, l-istati membri l-Europol Frontex u l-EASO ikunu jistaw iktar jaħdmu mod koordinat fl-imkien u tajjeb li anki f'dan id-dokument dan joħroġ inkunu iktar effiċjenti. Aħna se naħdmu ovvjament ma' rapporteurs fuq dan id-dokument. Grazzi. Cornelia Ernst. Iva, grazzi, Signor President. Nishtiq nitkellem dwar l-European Agenda on Migration ħanisma il-koordinaturi, mbagħad ir rapporters u mbagħad eh, nis. Iva. Bħalissa il-grupp tal-ħodor eh, huwa eh, ikbar mill-gwe għalhekk jiena naħseb li għandi raġun nitkellem bħalissa. fuq l-Aġenda Ewropea dawn l-immigrazzjoni rrid nifhem il-bira tkellimna mal-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni tal-Awstrija spjegawna il-programm tagħhom eh, għal sitt xhur li ġejjin f'dan il-qasam, imma għadni mħawda jien nixtieq nifhem il-Kummissjoni Ewropea kif huma qegħdin jimmaġinaw li se jkunu eh, sitt xhur li ġejjin, anki forsi li naslu sal-elezzjonijiet tal-Unjoni tal-Parlament. Fuq fuq dawn il-dossiers li għadin wiqfin. Aħna qed nitkellem fuq il-resettlement, il-direttiva tal-proċeduri imma l-proċess li jmiss. X'se jkun? Kif qed tifhem il-Kummissjoni x'ħareġ mis-summit ta' ġimgħa ilu fej rajna li se jkun hemm konsensus fil-Kunsill dwar Dublin jekk ikun hemm konsensus fil-Kunsill isu il-Parlament qatt ma jissemma. Għalhekk għidilna il-Kummissjoni il-biraħ stess il-Presidenza tal-Awstrija meta saqsejnihom lill-Ministri dwar dawn il-pjattaformi ta' żbark li lin mill-Unjoni u għalunna li il-konklużjonijiet qed jistipulaw li rridu naraw possibilità ta' dawn ġifieri Jiena. Mhux qed ngħidilkom l-investigazzjoni tagħmluha għata malaj, imma l-inqas tistgħu forsi intom it-tuni eddeja dwar din l-inizjattiva anki ġifiri fej sejrin bil-sistema tal-azil eh, tal-Unjoni Ewropea. għajdu li fej għedin. Grazzi. Is-sur Zelstra mela imorru għal rapporters peress li eh, Sinjura Kjengem mhux edaw Sinjura Kinici. Iva, grazzi President. Iva, jiena nitkellem għal Sinjura Kenga fe għaxi palissa edha il-mali fuq xogħol tal-parlament. E, u jitiskuza ruħa ma kom il-kol. Nix i qed ngħidilkom x'qalt li biex ngħid hija tirringrazzja l-Kummissjoni għall preżentazzjoni tal-proposta u l-emendi ta' dan ir-regolament dwar il-ILOs <clears throat> Fil-2015 fil-proposta dwar l-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni, il-Kummissjoni kienet irrikonoxxit il-fatt li tara linji tal-politika kollha possibbli verament biex ikun hemm politika interna li taqbel ma dik barranija. L-istati membri, istituzzjonijiet Ewropew u l-pajjiżi terzi qegħdin jintalbu biex ix-xogħol mod koordinat. L-istrumenti u inċentivi biex naslu eh, riżultati dwar il-prioritajiet anki mal-pajjiżi terzi biex inkunu nistgħu nimmaneġjaw aħjar dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni dejjem rispett lill libertajiet fundamentali tal-bniedem la yellows ovvjament xolom qed jagħmluh skont dawn ir-rekwiżiti. Anki jekk il-Kummissjoni nsibu fil-proposta tagħha li il-potenzjal tagħhom għadu ma ġiex sfruttat kompletament. Qed naraw ukoll li hemm xi lakuni f'din il-politika Ewropea u anki ta' kif hemm tgħaddi l-informazzjoni. Il-Sinjura Kenge għettejt li il-500 ILOs li nsibu fil-pajizi terzi u anki networks tagħhom jirrappreżentaw potenzjal kbir biex il-fondament tal-immigrazzjoni kun nistgħu nilġgħu aħjar. Hija taqbel ma' ħafna dispożizzjonijiet li nsibu fil-proposta tal-Kommissjoni u ovvjament se tagħmel xi emendi iktar tard biex naraw li l-informazzjoni tkun iktar isir mod omogenju dejjem ġifiri fuq il-prinċipji tal-reforma u ma jkunx hemm diskriminazzjoni dawn tibqa tiddefendihom. Dan kien l-intervent tal-Sinjura Kenge. Nirringrazzja il kulħadd tal-qatu tisimgħuni anki għandhom tagħha. Grazzi ħafna. Thank you, Chair. Grazzi. Jena nirringrazzja l-Kommissjoni, grazzi għall-informazzjoni li tajtuna dal-ħodu u l-kollegi rrit najdilom grazzi tal-fiduċa li urejtu fija pala rapporter għal dan id-dossier fuq l-istatistika fuq l-immigrazzjoni. Jina ħerqana li naħdem ma' kulħadd bħas-soltu u eh, naħseb illi l-istatistika fuq l-immigrazzjoni miex xi ħaġa taħraq daqs il-fajl liħor li qed naħdem fuq bħalissa regolament ta' Dublin jew id-dossiers li għandhom xaqsmu mal-Sistema Ewropea Komuni dwar l-Azil. Imma xorta huwa importanti għaliex iktar minn qatt qabel għanna bżonn illi jkollna approċċ bbażat iktar fuq l-evidenza fil-qasam tal-azil u l-migrazzjoni. U sabiex dan ikun possibbli għandna bżonn ta' statistika tajba, statistika li tkopri l-oqsma rilevanti kollha. U eh, Sinjura President, jiena nemmen li l politika fil-fema tijaj u nittama fil-fema ta' kulħadd eh, għandha e, kemm jista' jkun tkun ibbażata fuq il-provi u provi xjentifiċi. Jiena nemmen li għandna bżonn adottaw approċċ pragmatiku għal dan id-dossier u irrispettivament mill-opinjonijiet fuq il-politiki migratorji fl-Ewropa, kulħadd kull, kull għandu jkollu l-intenzjoni, illi jiġbor statistika affidabli sabiex nifmu sew l isfidi li għandna demna. Jiena bħalissa qed eh, neżamina l proposta tal-Kummissjoni u flimkien ma' Shadow Rapportez se nevalwawa u naqrawa aktar tard illum Jina mux se nitkelle fuq l-abbozz tal-rapport imma bir-riċerka li għamilna fuq is-suġġett jider illi l-istati membri qegħdin jiġbru ferm aktar statistika milli qegħdin jaqsmu mal-Eurostat. Ħafna minnhom jidru li huma lesti li jaqsmu l-istatistika mal-NGOs li jinkluduha fir-rapporti nazzjonali imma dana juri li almenu ħafna mill-istatistika uh, mhijiex daqshekk sensittiva Eh, jiena naħseb illi xi xi kriterji addizzjonali inklużi fir-regolament jistgħu jgħinu biex jiżguraw illi jkollna statistika li tkun aħjar verifikata u komparabbli u dana mingħajr ma nżidu l-pis amministrattiv fuq l-istati membri. Il-ħsib tiegħi huwa li nippreżentalkom abbozz tar-rapport qabel l-10 ta' settembru sabiex nkunu nistaw niddiskutuh fil-Kumitat fis-27 ta' settembru. Skadenza l-emendi l-4 ta' ottubru u jiena nixtieq illi nivvotaw fil-Kumitat fl-20 ta' novembru u li mandat ta' trilogu jista' jiġi adottat fil-mini eh, plenary fl-aħħar ta' novembru Jiena naħseb illi dan Huwa kalendarju pjuttost limitat imma naħseb xorta sejtina ftit għajnuna tul il-mandat tagħna. U eh, jekk il-Konsill huwa lest li jaħdem fuq dan id-dossier, lest li jimpenna jaruħu, jiena fiduċuża li aħna minna ħatana nistgħu nkunu lesti. Grazzi ħafna, kollegi diġawa għajna lura eh, merba persuni oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Issa sentikom il-koll minuta u nofs xejn aktar minn hekk u mbagħad immorru lura għand il-Kummissjoni biex malaj malaj iwieġbu eh, il-mistoqsijiet illi tkunu għamiltu. Onorevoli Stekowski. Grazzi, Signora President. Jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l rapporter u lill-Kummissjoni u nixtieq nippreżenta il-pożizzjoni tas Signora Mussolini il-mexxejja politiċi Ewropej fl-aħħar kitbu fuq il-karta li politika tal-migrazzjoni Ewropea li tirnexxi tista toħroġ minn approċċ koordinat bejn eh, l-approċċ intern u estern regoli fuq l azil u l-immigrazzjoni minn banda u koordinament strutturat mal-pajjiżi ta' transitu u oriġini mill-banda l-oħra. Il-tisħiħ ta' networks Ewropej ta' eh, uffiċjali ta' kollegament għall-immigrazzjoni skjerati irrit jindika illi dialogu ma' pajjiżi terzi prinċipali huwa importanti ħafna biex niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali u traffikar. Aħna għandna bżonn ta' statistika kredibbli u jien għandi mistoqsija waħda għall-Kummissjoni. Nixtieq ikun naf dwar is-sitwazzjoni fl-Iżvezja jekk intom eh, eh, eh, ux se semmu dak li qed jiġri f'Malmex qed jagħmlu il-gangs hemmhekk għax din hija xi ħaġa li għandna bżonn nkunu nafu dwarha għal biex nagħmlu x-xogħol tagħna. L-Onorevoli Verġa. Iva, grazzi President, grazzi tal-li permettejt l-interpreti jamlu il-messagġ il il il tagħhom. Jina biss rapporter ta' żewġ testi fuq l-ILO u l-istatistika u normalment jiena suppost kellimt floka bħala koordinatur. Issa fuq il-metodu f'sija li rridu nitkellmu fuq eh, dawn it-testi kollha, naħseb illi dana mhux mod kif wieħed jaħdem. Skużawni, senjuri interpreti, imma se niġri kemm niflaħ u se nikkonċentra essenzjalment fuq l-Aġenda Ewropea fuq l-immigrazzjoni. Nixtieq li morru lura l-2015 meta din l-Aġenda Ewropea l-immigrazzjoni tnediet kellna erba' pilastri f'din l-Aġenda Ewropea, erba' pilastri illi kienu pjuttost ibbilanċati. Illum fejn qegħdin meta aħna nħarsu msejħula Aġenda Ewropea dwar l-immigrazzjoni, imma fil-fatt hija biss tikkonċentra fuq l-immigrazzjoni illegali. Hemm xi ħaġa illi edha zmerċ fl-approċ tagħna anke hawnhekk fil-Parlament għaliex aħna qed inħallu lilna nfusna nitkaxkru biss minn dan l-aspett aħna rridu approċċ holistiku fuq l-immigrazzjoni li jkun hemm approċċ intern u estern lejn l-immigrazzjoni, ir-rotot migratorji huma dawk biss ir-rotot irregolari. U din hemm xi ħaġa illi ehm, illi aħna ma nifmuwiex u ma naqblux ma dan l-approċċ. Jiena nixtieq għal darbohra nitkellem kontra dak illi ma sarx il-fatt li fl-aħħar Kunsill Ewropew għal darbohra eh, ħa il-flus mill-Fond Ewropew għal Fond dwar l-immigrazzjoni. Iva l-istatistika hija importanti kontenti, jiena kontenta li qed naħdem ma' Cecilia Wikstrom fuq dej kwistjoni għaliex jekk aħna nagħmlu niġbru statistika tajba jirnexxielna illi nismantellaw ċertu gideb. Sinjura President, naħseb illi l-gwe għadu ħadd ma tkellem fuq dan it-test kollu il-ħin huwa li ju Eh, kella nistgħu noqogħdu hawnhekk sal-lejla jiena ma importanix imma il-ħin li għandna allokat huwa dan. Jiena nitlob l kollegi l-oħrajn ukoll illi diħlin biex ikunu juru naqraw rispett għan-nies illi qegħdin jitkellmu. Eh, Sinjura Miranda, minuta taw nofs. Grazzi, President. Jiena nixtieq Eh, inti naqsem naqsam ma'kom xaġa li ġrat li il-ġimgħa li għaddiet din hija informazzjoni fuq l-istatistika tal-persuni li jmutu fil-baħar. Il-nies illi imutu jiswew xi ħaġa dawk li jerqu fil-baħar għandhom valur l-Unjoni Ewropea, koordinament Ewropea tal-dan il-politiki se tqisu wkoll stati membri illi ma jridux bħall-Italja, bħal-Malta, jirċievu lil dawn il dajes u l-nies li sbarkaw Il-ġimgħa li għaddiet il-bastiment Open Hands li tajjar bandiera Spanjola ma setax jidħol fil-port la tal-Italja u laqas ta' Malta. Jiena bħal deputati oħrajn kont hemmhekk eh, eh, il-klim huwa sabiħ, il-preżentazzjonijiet, id-dokumenti, l-abbozzi tal-liġijiet huma sbieħ imma l-istatistika n-numri ta' persuni li qegħdin imutu ma jidhru imkien. Jiena nixtieq li tuna tweġiba għaliex aħna waqt dan il-dizastru ikkontattjajnijom imma għaluna xej ma kontatjawniex kif jista' jkun illi il-bastimenti Ewropej ma jistawx jitħlu fil-portijiet Ewropej. Din hija xi ħaġa li għandna nistħu minna bħala membri tal-Parlament u bħala istituzzjonijiet Ewropew. L-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi, President, Kommissjoni, l-Agenda Ewropea dwar l-Immigrazzjoni erba punti għaliex aħna inna niddiskutu dawn il-kwestjonijiet fid-dettall għal-almenu l-għam l-aħħar erba snin tul dan il-mandat u b'mod partikolari fil-plenarja li għaddiet. U għalhekk nissuġġerixxu li intom tikkommentaw fuq l-erba punti illi issemmew fid-diskussjonijiet li kellna waqt il-plenarja fi Strasbourg. Jiġifieri il-portijiet tal-isbarkament Kif se jsir dan fir rispett tal-drittijiet tal-bniedem u liġi internazzjonali umanitarja fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq mingħajr il-negozjar ta' ftehimiet bilaterali. Kif se jiġri dan kollu? Tieni, id-direttiva dwar il-faċilitar aħna tlabna li din id-direttiva tiġi emendata sabiex ikun impossibbli li wieħed jikkriminalizza l-għajnuna umanitarja li wieħed isalva l ħajja ta' xi ħadd ieħor eh, fil-baħar. Umbat, eh, maġġoranza ta' dan il-parlament eh, dejjem talab għal rotot u kuruturi legali għalhekk x'dawn ma jeżist ma jkunux jeżistu nistgħu biss nitkellmu dwar il-immigrazzjoni irregolari għaliex il-immigrazzjoni regolari mhux se jkollha ċans li qatt teżisti u s-solidarjetà eh, volontarja mhijiex solidarjetà u dana ma jaqbilx ma dak li hemm miktub fl-artiklu 80 ta' TFU. Kif se nizguraw illi s-solidarjetà tkun vinkolanti fuq l-istati membri kollha u mhux biss fuq dawk illi huma lesti illi jagħtu xi ftit solidarjetà minn rajhom. Grazzi ħafna lura malaj malaj lil ant il-Kummissjoni minuta u nof sek joġobkom. Grazzi ħafna. Tlet affarijiet li xtaqt ngħid. L-ewwel net ir-rapport dwar il-progress li huwa li huwa rapport wieħed jgħid ġa mill-introduzzjoni tiegħu li dan ir-rapport jipprovdi daqqa ta' ġenerali tal-progress u l-iżviluppi fil da kollu li qed isir taħt l-Aġenda Ewropea għall-Immigrazzjoni. Dan din hija informazzjoni miġbura f'rapport wieħed u turi il-natura komprensiva tax xogħol li aħna nagħmlu u qed nużaw l-istess metodoloġija. L-ġimgħa li għaddiet il-Kunsill Ewropew bat messaġġ ċar li fil-rigward tal-migrazzjoni approċċ Ewropew olistiku skont il-prinċipji u l-valuri Ewropej huwa l-uniku mezz kif aħna nistgħu niffaċċaw l isfidi li għandna qudiemna. Il-mexxejja taw gwida ti danatu wkoll f'introduzzjoni, Sinjura President, dwar il-passi li jmiss id-dimensjoni esterna, interna, il-protezzjoni tal-frontieri esterni u aħna e, issa rridu naraw x'sar f'dawn l-oqsma differenti inkluż riformi dwar l-azil u anki naraw x'alternattivi hemm għal kooperazzjoni reġjonali għall isbark fl-Unjoni Ewropea u dana eh, f'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Fuq l-azil fil-paragrafu 12 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew hemm ħafna formazzjoni dwar is-sitwazzjoni kif inni bħalissa u l-passi li jmiss. L-ewwel net naħseb illi ta' min jgħid illi sissa inkiseb ħafna progress taħt il-Presidenza tal-Bulgarija. tal bulgarija sabiex nillimitaw in numru ta' punti li jridu jiġu negozjati u qed nirreferu għal żewġ abbozzi tal-liġijiet fuq il-rridu nsibu konsensus fuq il-regolament ta' Dublin u anki eh, għall-eżami tal-proposta fuq il-proċeduri għall-azil. Dan ifisser li aħna se nkomplu naħdmu flimkien mal-Kunsill sabiex mal-kemm jista' jkun nikkonkludu. Se jkun hemm progress report dwar dan f'Ottubru. Iva, grazzi u skużani li qed inti ftit ħin, imma ma ħin. Sinjur Erdovino, ma nafx hekk għandek xi ħaġa xtajt inti? Le, u ma naħsibx li kien hemm xi mistoqsijiet indirizzati lilha. Sur Bronski, le jiena biss nirringrazzjakom għall-appoġġ li qed tagħtuna fil-ħidma tagħna. Le, ma naħsibx illi il-mistoqsijiet kollha twieġbu, imma xorta se nerġgħu niġu lura għal dan is-suġġett għaliex din hija għadna fil-bidu tal-proċedura. U issa ngħaddu malaj malajr għal sezzjoni tal-votazzjoni qabel ma jasal il-Kummissarju King. Tajjeb, mela l-ewwel vot fuq ir rapport korraw ġlieda kontra l-ħassil tal-flus permezz tal-liġi kriminali hemm erba voti separati votazzjoni miftuħa. Kulħadd mikrofonu għall president hekk joġoba. Tajjeb din għaddiet. rapport ERMS fuq il-protezzjoni ta' individwi fir rigward tal-proċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, entitajiet, uffiċċju u aġenziji tal-Unjoni u l moviment ħieles ta' din id-data l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. U eh, dana għadda wkoll Sinjura Grisbeck, rikonoxximent reċiproku u frizzaru konfiska. Ordnijiet ta' eh, frizzaru konfiska, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din għaddit ukoll maġġoranza kbira u r-rapport fos għall aġenzija Ewropea għall kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, votazzjoni miftuħa. t-vota l-votazzjoni magħluqa. Iva, jiena dal-ena tijaj. Għaddit. Tajjeb, mela irnexxilna nirbħu ftit ħin u naddu issa għal punt li mess it-tielet eh, dialogu dwar is-sigurtà ta' dan il-Kumitat Libe, dialogu mal-Kummissarju Julian King. Okay, colleagues, can I ask everybody to take their seats? Kollegi nitlobkom tidu postkom. And can you take your conversations outside the meeting room? Jekk joġomkom, komplu bil-konverzazzjoni ta' kom barra minn dil-kamra xil-kummissarju jiet mana, grazzi. Okay, welcome Commissioner King for the third Libe Security Dialogue. The implementation of Il-Kummissarju King ser nitkellmu dwar l-implementazzjoni u l sitwazzjoni tal-Prum ta' deċiżjonijiet ta' Prum u l-PNR tal-Unjoni Ewropea. Bħala introduzzjoni qasira għandna no, sija u nof, sanzi kien hemm laqgħa preparatorja tal-esperti fil-21 ta' Ġunju il-studju mill-Dipartiment tal Politika tal-IP mexxi mill-Professur Tum ġie ppreżentat ser sibu kopji fitħul ta' din il-Kamra smajna esperti mhux biss mill kummissjoni iżda wkoll mill-Kunsill ukoll l-Uffiċċju eh, għarġejati tal-Ġermanja dwar il-prum. Iffokajna fuq l-iskambju ta' DNA l istati membri u fost l-oħrajn enfasizzajna il-diffikultajiet li nevalwaw il-valur miżjud tal-dejda kollha bbażata fuq il-prum minħabba il-skambju ta' hit u no hit fentitor prevenzjoni prosekuzzjoni ta' reati ġifiri kważi impossibbli tagħmel skambju ta' din id-data impossibbli illi nevalwaw il-proporzjonalità tal processor tad data il-segretarjat tal-Konsilli rapporta dwar is-sitwazzjoni tal-implementazzjoni ta' pruminnaħa tal-Istati membri u l-iskadenza kienet it-28 ta' Awwissu tal-2011 ġifir seba snin ilu u skont ir rapport ħafna mill-istati membri mhumiex operattivi bisħieħ fir rigward tad dejta kollha. L-espert tal-BAK Ġermaniż saħaf l-importanza u l-ħtiġa tad data bażi tal-prum u kien hemm nuqqas ta' rizorsi finanzjarji din hija raġuni minħabba dewmin ta' implementazzjoni jista' jkun hemm titjib fil-proċedura għax din pereżempju mhux armonizzata fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni rrapportat dwar l-implementazzjoni u l-istat tal- tal-PNR, l-istati membri kollha huma impenjati u qed jagħmlu proċess konsiderevoli qed tajt in-nota tiegħi l-Kummissjoni rċeviet 20 notifika minnaħa Stati Membri jgħidu li mistennija japplikaw id-direttiva għal eh, titjiriet ġewwa l-Unjoni Ewropea wkoll. Membri għajmu dubju jekk din tilħaq xi rekwiżiti tal-protezzjoni eh, tad-data. Però ma kienx implementazzjoni minn stati membri kważi ħadd. Kien hemm nuqqasijiet kbar li huma anzi mhumiex koperti mid-direttiva tal-PNR bħal charters, ajruplani privati, drones u partijiet. il kummissarju għandek bejn 15 u 20 minuta sabiex titkellem dwar prum u l-PNR, issa niftaħ il-kelma dibattitu Grazzi ħafna, kontent li qed narra hawnhekk dejjem ta' pjaċir li nkun hawnhekk miegħek. Makom. Ninsab ħerqan li naġġornakom dwar x'innumru numru illi anzi li semmejt. Jiena dejjem grata l-opportunità illi ikolna diskussjoni, nkopru bid-diskussjoni tagħna dwar l-isforzi tagħna sabiex nibnu l-Unjoni tas-sigurtà. Nista' nagħmel dan illum jew inkella meta nerġgħu niltaqgħu għal dialogu strutturat fil-bidu ta' Settembru aħna rridu niġildu il-mezzi li terroristu jużaw bħal armi, esplosivi, finanzjament li votajtu fuqu, irridu ntejbu r-reżiljenza tagħna sabiex nipproteġu aħjar l-ispazji pubbliċi għandna sforzi sabiex niġildu radikalizzazzjoni fil-komunitajiet tagħna online qed nagħmlu ħidma dwar reati organizzati, daw grafi rridu saħħu l-kooperazzjoni bejn il-pulizija qed nagħmlu wkoll ħidma ċibernetika irridu li n-nies tiġi implementata b'mod effettiv sabiex eh, nikkompletaw il-ħidma fuq l-att ta' ċibersigurtà qed nagħmlu ħidma wkoll fuq il-nuqqas ta' informazzjoni u diżinformazzjoni. Irridu wkoll in saħħu sigurtà għall-elezzjoni però d dialogu tal-lum se nifuka fuq l-implementazzjoni u l-istat tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-PNR u direttiva Prum jina kuntent li indirizza dawn iż-żewġ kwistjonijiet għax huma aspetti fundamentali tal-ħidma tagħna sabiex insaħħu r risposta tal-Unjoni Ewropea għal terrorizmu il reati gravi kif ukoll it-terrorizmu. Hemm ħidma prinċipali qed nagħmlu formazzjoni u implementazzjoni fil li intom tagħtu attenzjoni partikolari għal dan l-aspett. Ser nerġa' nisħaq sabiex nibnu unjoni ta' sigurtà effettiva irridu eh, naħdmu b'mod kollettiv, irridu nużaw bl-aħjar mod il-lodot id-deċiżjonijiet eżistenti u rridu nindirizzaw is-sitwazzjoni. Direttiva tal-PNR hija eh, bażi għal l-Unjoni ta' Sigurtà din is-saħħaħ ir-risposta komuni tal-Unjoni Ewropea terrorizmu u reati gravi. Mem l-ebda għodda oħra illi tippermetti l-awtorità ta' infurzata li liġi li jidentifikaw sospetti n-nies sospettużi bħal PNR illi eh, tikkontrolla l-vjaġġar huwa parti prinċipali mill-identifikazzjoni ta' terrorizmu hemm proċessi u rridu niżguraw li dan l-isfort ma kienx ta' xejn irridu niżguraw illi din id-deċiżjoni jkun hemm segwitu għalija u rridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu din l-onda saħħitha bħalma diġà smajtu l-implementazzjoni u l-iskadenza għall-istati membri kienet il-25 ta' Mejju sa issa 15 stat membru mill-aħħar informazzjoni li kellna diġà innotifikaw lill kummissjoni b'mod formali dwar miżuri għat-trasposizzjoni tad direttiva tal-PNR għad m'hemmx implementazzjoni sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Però aktar stati membri ser jikkomplementaw se jikkompletaw il-proċess fil-ġimgħat li ġejjin. Xi wħud għadhom lura fil-proċess ta' implementazzjoni, però l-istati membri kollha fl-opinjoni tiegħi jidhru li għadhom irrieda li jagħmlu trasposizzjoni tad direttiva u qed jaħdmu fuq l-iżvilupp tal- sistemi tagħhom tal-PNR mill-informazzjoni li għandna mill-Istati membri naraw li l-proċessar tad data tal-PNR diġà tiwassal għal riżultati tanġibbli. F'April ta' dis-sena pereżempju jiena żort l-unità fil-Belġju u tliet xhur wara biss li s-sistema marret live il-data kienet diġà waslet għal każijiet ta' suċċess fejn jitlu flus da barranin fost l-oħrajn. In-nuqqas ta' trasposizjoni mhux biss e, iċċaħħat li xi stati membri għadhom lura minn għodda importanti, però wkoll tfixkel il-mekkaniżmu kollu il-skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membru u aċċess għal id-data min-naħa tal europos kont il-kondizzjonijiet tad direttiva palma edna qabel din l għadda tista' tkun b'saħħitha daqskemm b'saħħitha l-iktar ħolqa dajfa. Irridu nofru sigurtà lill allejati billi noħol wkoll sitwazzjoni indaqs madwar l-Unjoni Ewropea. E irridu nizgora wkoll id-drittijiet tal-individwi li għandhom dritt għal protezzjoni b'saħħitha fl-istati membri kollha il-Kummissjoni għamlet forsi kbar sabiex tajn li l-Istati membri jimplementaw id-direttiva offrejna finanzjament, għarfien, għamilna skambju tal-aħjar prassi b'diversi modi u fin-noti li batna qabel din il laqgħa għadna fid-dettal l-appoġġ illi offrejna lill istati membri inkoraġġejna wkoll l-appoġġ peer-to-peer bejn il-pari sabiex eh, majnuna hemm għajnuna minn dawk li għandhom iktar arfin lil dawk li u minn qas avanzati. Aħna ser inkomplu nofru kull tip ta' għajnuna fl-istess ħin, aħna ser namlu dak li hu meħtieġ sabiex niżguraw l-implementazzjoni sħiħa hekk kif inhu id-dmir u r-rwol tagħna bħala il-Kummissjoni. Nistgħu wkoll nibdew proċeduri ta' ksur sabiex niżguraw li l-liġi tiġi infurzata. forzata bħalissa qed naraw l-sitwazzjoni tal-implementazzjoni u se nieħdu miżuri f'Lulju kontra dawk l-istati membri li għadhom ma komunikawx l-istat tal-trasposizjoni tad direttiva irridu ntejbu l-infurzar u bdejna żewġ proġetti piloti sabiex niżguraw li l-PIUs ikunu jistgħu jagħmlu skambju tal-data tal-PNR b'mod faċli. Illum 16 l-unità huma maquda mal-netwerk ta' Siena tal-Europol. Qed jużaw ukoll dan bħala skambju ta' informazzjoni qed nitkellmu ma' stati membri sabiex nagħmlu skambju tal-aħjar prassi feddi tħol l-applikazzjoni tad direttiva bilan miġrid illi nagħmlu l-aħjar użu. Ikonna l-aħjar benefiċċji dwar prum l-iskambju ta' informazzjoni naħseb li kol naqblu li huwa element prinċipali tal-kooperazzjoni ta' forzar tal-liġi fil-Unjoni ta' Sigurtà. Id-deċiżjoni ta' prum essenzjali f'dan il-qassa fl-aħħar 10 snin bħalma semmejt tajjeb. Prum u rrit illi hija għodda u ħafna fil-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi. Solvejna ħafna rejati l-użu ta' proms zdiet ta' kull sena u mill-kommenti li nirċivju mill-istati membri u mill-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi hija li din hija għodda apprezzata. Nisa natikom xi statistika fuq l-użu ta' prom. Però d-deċiżjonijiet ta' prom Għadu ma ġewx mill-istati membri kollha u minkejja illi l-Kummissjoni offrit appoġġ finanzjarju tekniku u skambju ta' formazzjoni bejn l-2008 l-2013 il-Kummissjoni offrit iktar minn 20 miljun ewra għal proġetti relatati ma' prum. Inattaw 22 miljun bil-fond ta' sigurtà sabiex l-Istati membri jtejbu l-iskambju ta' informazzjoni u 3 miljuni oħra sabiex nappoġġaw l-implementazzjoni tal-qassam tal-xjenza tal-forensika li tintuża wkoll taħt prom. Il-Komissjoni bdiet ukoll proċeduri ta' ksur għal dawk l-Istati membri li ma implementawx il-prom qabel l-iskadenza għatem xi proċeduri miftuħa, però l-erba pajjiżi konċernata u rew li jagħmlu progress sabiex issir l-implementazzjoni. Ġifieri wasal iż-żmien li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet dwar il-futur ta' promu. Kif seħarsu lejn il-futur, hemm proċeduri twal sabiex ikun hemm eh, informazzjoni ta' segwitu dwar li kien hemm ħid kien hemm żvilupp kbir fl-aħħar xar snin fil-teknoloġija u xjenza tal-forensika u naħseb li dan għandu jiġi rifless eh, fil-mod kif għandna nasbu dwar prum għal-futur. Hemm ukoll bidliet fir-reġim tal-data u l-protezzjoni tad-data sa Mejju tal-2019 irridu ntejbu prum sabiex tkun skont id-direttiva tal-protezzjoni tad-data ser nippreżentaw proposti sabiex nemendaw dawn l-atti irridu eh, fattibilità u l-proporzjonalità sabiex nofru wkoll soluzzjonijiet. Il-Kummissjoni ser tibda studju ta' fattibilità li se jiġi mnieti fix xhur li ġejjin b'kooperazzjoni mal-istati membri u partijiet interessati oħra u r-riżultati tal-istudju tal-Parlament dwar eh, skambju transkonfinali ta' data ta' DNA huwa input importanti ħafna din il-ħidma. Ir-riżultati tal-studju tal-Kummissjoni se jkunu disponibbli fil-bidu ta' sena d-dieħla. Ħannieħu di l-opportunità x'fadal xi ftit minuti sabiex nitkellem dwar iż-żewġ pilastri l-oħra tal-ħidma tagħna sabiex ikollna eh, sistemi ta' informazzjoni intelligenti anke għal ġestjoni tal-frontieri l-ewwel iridu inneħu lakuni fl-informazzjoni nirringrazzjakom speċjalment lis sinjura Gall, ir-rapporter u ix shadow rapporters ukoll għal vot ta' suċċess fil-aħħar plenarja dwar ETIAS dwar eh, l-IES e ukoll naħseb li dawn is-sistemi eh, jistgħu iżommu ċ ċittadini tagħna siguri ser insaħħu wkoll il-EU Liza grazzi għal vot tagħkom nerġa' nirringrazzja lill rapporter is-Sinjor Makovej u shadow rapporters. Fl-aħħar nistgħu nimmodernizzaw is-sistemi tal-Unjoni Ewropea għat tisħiħ tal-frontieri u EU Liza hija importanti ħafna f'dan il-qasam. Umbat il-ħidma tagħna fuq l-interoperabilità tas-sistemi ta' formazzjoni tagħna bħalma għad qabel se jkollna okkażjoni sabiex nitkellmu aktar fid-dettall dwar dan, nisab żgur. Aħna interzajna interoperabilità dan il-Kumitat f'Ġunju u l-membri għajmu numru ta' mistoqsijiet. Ma kienx hemm żmien sabiex nirrispondi għal dawk il-mistoqsijiet dakinhar. Għalhekk tant bat lil Claude ktibt li plod u nispera li din l-ittra għenet sabiex nindirizzaw xi punti li bqgħu pendenti fl-aħħar sessjoni, inkluż xi eh, mistoqsijiet li qajjim tin stess, Signor President. Però lest li niddiskuti da' kwistjonijiet illum ukoll. It-tisħiħ tas sistemi ta' sigurtà għandha tkun tmur jitfit mal-protezzjoni ta' data u drittijiet fundamentali bħalma għedna kemm il-darba bħalma tafu involvejna il-supervizur għal protezzjoni tad data fost l-oħrajn u dan jirrifletti l-input kostruttiv. Napprezza il rapporter u l-Kumitat Libe għandhom irrida li navanzaw ta' malajr fl-iskrutinju ta' din il-proposta ta' dawn il-proposti anzi ser nibdew id-diskussjoni kemm jista' jkun malajr wara il-vakanzi tas sajf sabiex nikkonkludu n-negozjati jekk jista' jkun sa l-aħħar ta' din is-sena u sabiex nikkonkludi l-ħidma sabiex intejbu l-iskambju ta' informazzjoni u aspett prinċipali tal-ħidma tagħna sabiex ikollna unjoni ta' sigurtà u grazzi għal ħidma konġunta fl-aħħar xhur u snin naħseb li għamilna progress dwar dan. Fadal ħafna xisir u nixtieq illi dan isib kooperazzjoni magħkom. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Okay, thank you very much. Um, I'm first going to call the coordinators that Grazzi ħafna l-ewwel ħanisew mingħand il-koordinaturi, Sinjura Mezzola mhux qedda u allura Sinjura Simon. Grazzi ħafna, President. Jina għandi numru ta' mistoqsijiet li nixtieq impoġġi meta nitkellmu fuq is-sigurtà ħafna drabi nisimgħu li mhux qed nagħmlu biżejjed hemm bżonn naħdmu aħjar biex nipproteġu ċ-ċittadini. Imma jienek nagħti tajn l-istatistika tal-kriminalità, in-numru ta' reati f'ħafna oqsma mhux qed tola, anzi, in-numru qed jonqsu. Ġifieri x'qed ngħidu rridu naħdmu aħjar mir-rapport tal-lum eżattament fuq xi qed nitkellmu meta ngħidu mhux qed nagħmlu biżejjed. Għax nis aħjar ngħidu li dak li għandna li suppost nagħmlu mhux eh, qed nagħmlu tajjeb. Inti semmejt il-PNR. Li l pnr nistgħu permezz tagħha insibu xi persuni eh, eh, nkun qed nissuspettaw fuqhom Imma l-idea oriġinali tal-PNR tal-Unjoni kienet imħabba terrorizmu. Ċifiri, għal dan kollu, inti semmejt xi kas il-kas tal-Belġju fej kien hemm riżultati tajbin għal terrorizmu, droga u anki il-flus. Tista' tina ftit iktar dettalji kienu instabu nies, kien hemm xi nis suspettati, ġew arrestati. Għaliex tista' forsi tina ftit informazzjoni fuq dan il-każ. Issa fuq prum. Unen di europäische Steuerzahler über die Kommission. Apparti mill-miljoni illi ċittadini qed iħallsu permessa tal-Kummissjoni qed nasumu li Stati Membru wkoll qed jinvestu, ġifieri kif nistgħu nivverifikaw l-effettività tal-miżuri bħala persuna tal-assit taxxa għadkom kif għattu li ħalasna 51 miljon u għadha mhix qed taħdem, nistgħu ngħidu li qed naħlu l-flus tat-taxxa dwar id-diżinformazzjoni. xini dizinformazzjoni, informazzjoni falsa, aħbarijiet follots, għandkom indikazzjoni ċara kif nistaw nimplementaw l-affarijiet, iġbir ta' data se tkun neċessarja hawnhekk. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nirringrazzja il-Kummissarju King tal-li reġaġil ta' amana biex jiprezentanna l-idea tiegħu biex jirrispondi għal mistoqsijiet tagħna. Nirringrazzjak inti tal-mod kif eh, spjegajt b'ċertu umorizmu il-triq twila li ħadna dwar il-PNR tajjeb li ngħidu li il- il-Kumitat tagħna eh, eh, ridet il-PNR, ridet imma PNR Ewropew, strument wieħed mhux ħafna. Eh, ridna ġifiri li l-data tiġi trasferita ta' bil-fors. Issa, inti x-xogħol kostruttiv tiegħek li kien ukoll urġentissimu intom tifmu li s-sistema kollha kienet imblukkata u llum eh, numru ta' snin wara għandna 15-il stat membru li għandhom PNR din is-sistema, sistema li tati eh, informazzjoni informazzjoni li tista' tintuża biex tipproteġi eh, u tagħti sigurtà liċ ċittadini Ewropej. Imma li b'xi mod jew ieħor dan l-istrument mhuwiex biżejjed, mhuwiex komplut. Ġifieri, grazzi tal-li tajtna l-informazzjoni li inti għadek eh, spjegajtilna tajjeb dal-ħodu li għaddejtilna, imma eh, pereżempju fuq nsemmi iċ-charters. Memx data dwar dawk li jorganizzaw l-attentati terroristiċi unkella xi xi rejat. U hemm mod ta' kif dawn il-PNR ma tirreġistrawhomx Ġifiri, ovvjament, il-ħabs il-gbar, l-aeroport il ħabs il gbar l aeroport il gbar dawn naraw ċer il-sigurta, imma dak li huwa titjiriet bil-charters jew minn xi aeroporti żgħar ħafna, eh, mhux dejjem jidħlu fis-sistema. U mistoqsija ta' malaja qed neħu fit-tul jadwar dispożizzjonijiet li nsifu f'direttiva direttiva dwar il-trasferment ta' data um, li tkun għabbażi volontarja u data bejn l-istati membri. Um, din dan il-punt l-istati kif qed eh, jarawa? Tara kooperazzjoni Iva, Signora Sargentini. Iva, tiżoċ mistoqsijiet dwar id differenza bejn il pnr tal-Unjoni Ewropea u l-Kanada u l-PNR tagħna. ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaslu fil-Kanada u jerġgħu jitilqu id-data tagħhom sakemm ma jkunx hemm riskju identifikat li għandu x'jaqsam ma' terrorizmu jew reati grafi, meta dawn jitilqu id-data tagħhom trid titneħħa mid-database Kanadiża dik hija talba tagħna, però mis-sentenza ta' Lulju tal-2017 tal-Qorti tal-Ġustizzja il-PNR tal-Unjoni Ewropea ma tippermettix dan kif ser nerbu dawn id-differenzi. Hija xi ħaġa verament ipokrita illi titlob lil Kanada illi tneħħi dik id-dejta però aħna mbagħad ma naġixxux. Kif nistgħu nelbu dis-sitwazzjoni inġusta? Dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar Prum. Deċiżjoni tal-2008 għandha kapitlu fil-fatt skadut tal-protezzjoni tad-data. Fl-2008 però adottajna il-direttiva tal- protezzjoni tad data għall pulizija li ġiet ġornata fl-2018. Għandna direttiva ġdida għall protezzjoni tad data għall pulizija bi protezzjoni ġdida. Però il-deċiżjoni tal-Kunsill ta' Prunse tiġi aġġornata sabiex ikollni iktar protezzjoni tad data skont ir-regoli ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjor Ernst telqet sadattant li jabditu mhux hawnhekk. Li għandi mhux issa il-membri l-istaqsew sabiex jitkellmu l-Onorevoli Kinici. Grazie ħafna, Signor President. U anki għal kif intom id-dimtu fuq il-tema ta' sigurta. Imma kif etta tajjeb inti għadba ħafna xi jsir. Kikuj għandjam inkontro. Tanto tant għal dak id-deċiżjoni ta' prum kif smajna u anki għal PNR li għada ma twebt iċ bisħieħ minnaħat tal-istati membri na nistaqsi li muma l-intoppi, li mumma diffikultajiet, diffikultajiet ekonomiċi, ġifiri eh, forsi żgur li hekk għalmenu parzjalment imma wkoll hemm il-ħtieġa ta' appoġġ finanzjarju dak li l-Kummissjoni allokat kien biżejjed l-appoġġ li tat il-Kummissjoni kien biżejjed inti semmejtu ukoll eh, monitoraġġ sabiex eh, nkunu nistaw nejnu lill-istati membri biex u hemm ħafna pajjiżi għax għad baqa' 13 biex l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Inti tkellimt ukoll dwar l-iskambju ta' prassi tajba u f'dan ir-rigward taħseb li forsi l-Europol tista' tagħmel xi ħaġa tista' forsi tagħti daqqatit bir-rwol tagħha eh, fil- biex tgħin l-istati membri jimplementaw id-direttiva tal-PNR mbagħad eh, il-kollegi li tkellmu qabli semmew ħaġa oħra il-sigurtà fl-ispazji pubbliċi u l-infrastruttura kritika f'dawn il-ġranet qed nitkellmu wkoll dwar is-sigurtà fil-qasam tat trasport, kien meta nitkellmu fuq it-terrorizmu se nidħlu aktar fid-dettall f'dan is-suġġett. Ġifieri li l-istazzjonijiet, il-portijiet u l-infrastruttura kollha li eh, eh, tuża li jużaw is-sistemi tat trasport huwa importanti aħna nistgħu nimmaġinaw xi tip ta' estensjoni tad direttiva tal-PNR anki għal dan l-aspett. Grazzi. Mr. Leonard. Is-Sur Lenners. Grazzi ħafna, grazzi l-Kummissarju King tal-li ġijawna kullum. Inti għatti li għanna namlu ktar dwar is-sigurta u jinnaqbel miegħek nirringrazzjak għall inizjattiva li ħadd sissa u jiena sorpriż meta nisma' kollegi jiddubitaw jekk għandix nagħmlu iktar fil-qasam tal-sigurtà għax skont l-istatistika r-reati qed jonqsu. Isna qed ngħidu Eh, ma nix namlu iktar fil-qafas tal- fil-qasamanzi tal impjiegi għalix il-qatet jonqos. Ir-riski hemmhekk kedin, irridu niżguraw li nkunu lesti għall isfidi ta' sigurtà għall futur u l-PNR għandu rwol prinċipali principali. ftit diżappuntat dwar rata implementazzjoni tad direttiva tal-PNR għal ħafna snin dimna fuq dan il-fajl u l-Parlament spiss tort nistaw naqblu ma' din il-kritika li l-Parlament kienet ikaxkar saqa, però fl-aħħar nexxina naslu FTim nistenna lil dawk il-membri tal-Kunsill, eh, nistenna li l-Stati membri li jagħmlu sforz fl-implementazzjoni u jidher illi qed inkunu dizappuntati hemm nuqqas ta' trasposizzjoni f'xi stati membri u dan jillimita l-effettività tal-PNR kollu kemm hu. U f'dar rigward għandi mistoqsija, għandi segwitu ta' dak li qalet is-Sinjura Griesbeck dwar eh, titjiriet fl-Unjoni Ewropea. Forsi tista' tagħtina aġġornament dwar dan jekk hemm nuqqas ta' trasposizzjoni fl-Istati Membri dan jaffettwa eh, s-sistema kollha in-nuqqas ta' implementazzjoni uniformi ta', ta, ta data għal titjiriet fl-Unjoni Ewropea kif dan se jaffettwa l-PNR kollu kemm hu. Grazzi ħafna sa Sinjura Gomes. Komissarju, sa mill-bidu jiena staqsejt u nkomplu nistaqsi Hemm nuqqasijiet fil-PNR, hemm nuqqasijiet fuq il- l-ajruplani privati, dawk charter, fuq drones. Però nixtieq nistaqsi mistoqsija partikolari jekk fil-verità daqshekk tħassib dwar is-sigurtà fuq dawn in-nuqqasijiet li kieku jiena kont qed niġġieled fis-Sirja u nixtieq nerġa' lura fl-Ewropa, jiena kont imur il-Libja nidħol f'kuntatt mal-milizja fi Tripli inċempel li sur Neville Gaffa mill mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta, jatini il-viza. Inħallas 3000 fl-2013 l-2014 inattaw 88 viża u bat immur Malta naqbat il-vapur għal katanja li jmur kuljum, Severin, numru 953-9078 għandi ritratti ta' dan u mur Katania, jgħet fl-Italja. Faċli. Isu xem xejn, ta' kuljum. Jiena bat li komissjoni dwar dan il-kas, qed ninvestigaw dwar x'qed jiġri u bilħaq uffiċjal tal-pulizija li kien dak illi kien jindirizza dawn il vizas ġie arrestat riċentament għax kien qiegħed fl-ajruport u kien qed jippermetti n-nies li ma kellhomx viża ta' Schengen sabiex jitlu fiż-żona ta' Schengen. Għaw xaħat tiħor li jishtiq intervjeni mela nieħu dan il-moment biex namel ftit mistoqsijiet jien ukoll għaliex ma naħsibx li l-mistoqsija dwar jekk għandix nagħmlu iktar jew inqas taqsek rilevanti. Naħseb għandna nistaqsu aktar x'qegħdin nagħmlu jew dan spettaklu sħiħ dwar is-sigurtà jekk jiena nara f'dawn l-aħħar 15 li jiena naħdmu fuq dan is-suġġett Eh, bħalli kieku qegħdin f'teatru tal-pupazzi. L-ewwel, mem ebda evalwazzjoni tal-impatt tal-proposti dwar is-sigurtà din hija xi ħaġa sistematika qatt ma ssir f'ebda qasam ieħor ta' politika xi ħaġa bħal din ma tkun ittollerata imma f'dana iva. Imbagħad hemm kważi eh, m'hemmx implementazzjoni ftit li xejn hemm mhux biss fuq il-PNR Aħna rajna eh, l-imħalfin flewa qabel ma ġiet implementata, ma l-implementazzjoni kien isaret minn ftit stati eh, membri biss. Umbat il-marki ta' swaba u l-passaporti kienet ħaġa urġenti ħafna. U issa sirna nafu illi seba pajjiżi, seba bl-inklużjoni tal-Iżvizzera, qed jagħmlu skambju ta' data il-Kommissjoni għalet illi hija bejn il-Ġermanja u l-Belġju, r-Repubblika Ċeka u Franza u l-Italja, Rumanija u l-Svizzera u daqshekk. Imma issa sadattant ħarġet proposta ġdida dwar il-marki ta' swaba fuq il-karti tal-identità. Għalhekk kienha nistaqsi Passur Lejnas, wieħed mill-kollegi tagħkom fil-grupp tal-PPE, jiena ma rridx navvanza l-vot b'15 imma l-attak li jmiss sissa se tkun responsabilta ta' se jkun l-responsabilta ta'kom. 15 Mela, fej qegħdin? Jiena ma jimpurtanix jekkux 10, 15 jew 17 stat membru. Jiena rrid nifhem x'inhi dik il-ħaġa illi qiegħda twassal għal dan għalfejn qed jgħidulna iffirmaw u meta aħna nistaqsu mistoqsijiet dwar id-drittijiet fondamentali jgħidulna illi qegħdin nostakolaw l-affarijiet għaliex fuq il-PNR, irrit ngħidilkom illi mhux biss il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li qed tiġi injorata kemm il-Kummissjoni u l-Istati Membri bħalli kieku ma kienx teżisti, imma anki Stati Membri bħal pajjiżi stess. Mhux qed ngħid xejn dwar il-Gvern għaliex il-pożizzjoni tiegħi hija ċara dwar dan, imma il- l-entità legali suprema fl-Olanda qalet li din id-direttiva kif inhi bħalissa ma tistax tiġi implementata, ma tistax tiġi implementata. U Imma xorta l-Kommissjoni tibqa tinsisti l-Istati membri wkoll. L-Istati membri saħansitra qegħdin jieħdu l flus U dana kontrarjament għall arranġamenti kollha direttiva dwar il-pulizija di oħra di il-Kummissjoni u l-Istati membri tant eh, um għandhom għal-album il-protezzjoni ta' data, mela allura jiena qed nippreżumi illi L-iskadenza ta' 6 ta' Mejju mbagħad meta waslet, żewġ pajjiżi kbis kienu implementawa u nimmaġina li issa 26 eh, proċedura ta' gżur imbdew u ġew informati bihom is-26 l-oħra, jekk le għaliex u jekk iva kemm Jiġifieri kulħadd jibqa' jirrepeti kemm importanti, kemm hu utli, kemm hu essenzjali biex niġġieldu kontra l-kriminalità. Imma l-verità hija li aħna ma nafux jekk dan hux minnu jew le. Ma nafux għaliex qatt ma saret evalwazzjoni tal-impatt, ebda evalwazzjoni mir-rapport li qed naraw li l-istatistika li fuqhom supposti kunu bbażati dawn il-lejdut ma jeżistux. Jiġifieri jista' jkun li dan kollu u minnu imma ma nistawx nkunu ċerti ma nafux. Għalhekk qabel ma noqogħdu ngħidu jekk għandniex bżonn ta' iktar jew inqas, jien nixtieq inkun naf x'għandna issa x'qed iżomm l-istati membri lura milli jimplementaw kemm fl flus minn l-Unjoni Ewropea qed jintnefqu fuq dan is-suġġett u x'qed iżomm lill-Kummissjoni milli tiġri wara dawk l-istati membri li mhux qed jimplementaw. Intom tafu li jiena dejjem kont kritika ħafna fuq id-dossiers li qed niddiskutu bħalissa, ma jiena m'iniex lesta illi nivvota fuq xi eh, liġi u abbozza liġi oħra qabel ma nifhem għalfejn qed jimponuna jimponuha fuqna mbagħad l-istati membri ma jimplementawiex. Qed nitkellmu dwar dew minn ta' seba snin fuq il-prom. U l-aħħar ħaġa li rrid nifhem hija il-15 stat membru implementaw il-PNR, imma 20 irridu iddaħlu titjiriet bejn l-Unjoni Ewropea, ġifiri 5 eh, stat membru 11 implementawa u jridu implement eh, jintroduċu issa dawn it-titjiriet fl-Ewropa. Eh, forsi jiena minix qed nifhem. Imma kif tistaw tikkonvinċuni illi qegħdin eh, taħdmu biex ikollna iktar sigurtà. Hu il-ħin kollu li trid issa biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet. Uh, so thank you. Uh... Grazzi, grazzi għal mistoqsijiet tagħkom. Kif għal xi Jiena veru li għandi dan is-sense of humor. Eh, tajjeb li meta tkun Ingliż bħalissa eh, tkun taf ukoll eh, titħab ċertu sitwazzjonijiet. Imma is-suġġett li qegħdin niddiskutu llum huwa serju għalhekk hekk jiena qed nikkonsidrah anki l-mistoqsijiet id-dettaljati tagħkom u flimkien mal frustrazzjoni li xi ħut minnkom qegħdin eh, tesprimu dwar ix-xogħol eh, kif qed jimxi x-xogħol f'dan il-qasam. Jiena ma nistax ngħid jekk hemmx bżonn iktar jew inqas sigurtà huma l-istati membri fil-kunsill li jgħidu dan u anki il-Parlament Ewropew permezz tal-istudju tal-proposti li jagħmlu u jtuna il-feedback ċifiri jiena. Ma naħsibx li tajjeb li jkollna dibattitu fuq iktar jew inqas sigurtà jiena fuq livell personali inħoss li kull attat terroristiku m'għandux isir u hemm bżonn li nieħdu passi prattiċi fejn naqblu l-kol biex innaqsu il-possibilità li jkun hemm dawn eh, l-attakki terroristiċi. Imma, nerġa' lura saqal nsemmi xi punti. Mela, il-mod ta' kif aħna qegħdin naħdmu fuq dan is-suġġett l-approċċ jiena ma naħsibx li xi qatt użajt il-klim naksettek will be on your head jew inkella rrid imbellalek dan kollu jew inkella qed nakkużak li qed eh, tkaxkar eh, um, biex ma jsirux ma jsirux il-protesta jekk jiena għamiltek ejduli fejn kif u kome u jiena niskuża ruħi jimportata li nitkellem jgħid il-kummissarju u mbagħad inti tista' tirribatti Sinjura President wara. Ġifiri jina ma nasibx li jina dan l atteġġament imma ktaħsbu li Iva, ejdu li fejn u jiena nkun nista' niskuża ruħi. Imma jiena għalija l-approċ f'dan il-qasam u hemm bżonn nieħduh bis-serjetà sabiex nibnu fuq il-fatti, fuq l-istudji li namlu u naqbel kompletament ma l-fat li meta nilħu ftejim emżon li nżommu kelmitna fuq u għaxin kella nkunu edin infallu fis sistemi tagħna. Imma iva li kunem iktar proposti de jina nista naċċetta, jina ma naċċettax imma li għatma sar hemm evalwar ta' dawn il-proposti individwali jiena talba ta'kom war, warja għamilt evalwazzjoni ta' 15-il sena ta' miżuri eh, f'dan il-qassam. Qatt ma sar dan ir rapport ma jien għamiltulkom U intom qatt ma tlabtuni xi mistoqsijiet fuq id-dokument jiena ġejt hawnhekk u taqsejtkom jekk nistgħu xi konna diskussjoni fid-dettall fuq id-dokument. Intom dan ma miltux mortu u diljajtu affarijiet oħra. Mhux minnu li aħna qatt ma nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt kien veru fuq xi dossiers qabel jien il-kariga li xertu dossiers qatt ma kellhom studji ta' impatt. Jiena aċċettajta din il-kritika fil-bidu tal-mandat tiegħi u aħna għamilnijom dawn l-impact assessments fuq id-dossiers li jina responsabli taħħom. Forsi intom ma joġbukomx dawn l-istudji, tistaw kritika ma tistawx dejdu ma jeżistux fuq interoperabilita minnijom fuq il-prekursuri eh, tal-esplosivi, għanna għedin naħdmu fuq il-kontenut terroristiku fuq l-internet, għed namlu, ġifir dawn koll eżempji ta' l-impen tijaj li eh, intom tlabtuni li eh, namlu dan l-istru biex nkunu nistaw n-deċidu fuq il-provi. Issa, fuq it-tul fis-seħ, l-implementazzjoni. Jiena, naħseb li hija eh, importanti. U jiena wkoll frustrat li fuq ċerti aspetti mhux qed naħdmu daqshekk tajjeb speċjalment fuq dawn id-dossiers li issa ilhom magħna bħal PNR pereżempju. Jiena mhux qed eh, ma, ma jfissirx li billi nejdu isma ma fuq ċerti dossiers soħra qed naħdmu verament tajjeb, mhix difiża tajbek nieħdu dan l-argument. Kifu id-direttiva NIS, tant importanti għal cyber security. Anki ġifiri trasposizjoni ta' direttiva NIS jiena fuq in-nis directive nixtieq ukoll inċaqlaqkom ftit kif tagħmlu intom fuq il-PNR. Jiġifieri meta tagħmlu li sfida lili fuq kollox għamlu ili. Jiena l-kritika tagħkom nixtieq li noħroġ minna neħorġu minna iktar maqudin biex inkunu nistgħu naħdmu aħjar fuq id-dossiers kollha. Iva, fuq il-PNR l-isforz kien kbir 15 il-stat membru li notifikaw il-trasposizjoni 27 għax memx id-Danimarka ħana san rridu nilħu 27 stat membru dawn batuna l-lista tal umma dawk l-autoritet kompetenti li jistaw jirċivu data tal-PNR u jistaw jipproċessu għawa 22 minn dawn il-27 notifikaw li waqfu il-PNR units, 21 għallunna li għandhom l-intenzjoni li jinfurzaw direttiva għal anki għatitjirijiet bejn l-istati tal-Unjoni u niġi mistoqsija tijak. Sakkem, ovvjament ikunu jafu x'inhuma l-aspetti kollha ta' e, l-implikazzjoni ta' direttiva biex nirrispondi lilek. Ġifiri, dan, l statistikaturi progress, ovvjament, mux bizzejiet, u intkom għandkom tisfidawni u jena nisfida l-istati membri biex ikomplu jaħdmu. Anki fuq direttiva tal-protezzjoni għanna bist minn stati membri. Ftit iktar mill-li semmejt inti għadna l-ura ħafna, rridu nkomplu naħdmu fuq dan, għalek jena għal darboħra nerġa intikom kelmti li se namlu dak kollu li hemm bżonn sabiex l-implementazzjoni issir kif inu suppost. Fuq xi punti eh, jew mistoqsijiet iktar dettaljati, mistoqsija dwar il-każijiet tal-PNR. Jiena naħseb li hija mistoqsija verament pertinenti jekk ngħidu l-PNR qed eh, qed jintuża wkoll mhux biss għat-terrorizmu anke l-infurzar tal-liġi. Jekk ngħidu li qed jintużaw li stati membri huma kuntenti bil-każijiet eh, Mela, għandek raġun li ngħidu li l-informazzjoni għandha timraħ iktar, imma f'dan il-format mlan ma jistax isir. Hemm bżonn li naħdmu fuq format. Eh, jiena se nitkellem mal istati membri biex insibu mod ta' kif nistgħu. L-informazzjoni wkoll tista' tgħaddi għandkom. Meta nitkellem mal istati membri, jiena ituni eżempji u każijiet konkreti. L-aħħar darba li kont fir-Renju Unit jiena f'PIU rajt kas iseħ u d-dimajnejja xaħat li irnexxilhom iwaqfuh eh, fl-informazzjoni li wasitilhom meta jien kont hemmhekk stess u kien terrorist fil-fatt. U ġim waqqaf. Imma bil-format li għanna dan mhux mhux possibbli li jsir li ngħaddu l-informazzjoni l kulħadd. Dwar l obligi biex li dejta nadduwa il-ħattijħor. Kif tiċa edna qabel, jina naqbel li jittieħdu passi biex insaħħu l-obligi biex id-dejta naqsmu bejnietna. Bilna dwar eh, miżuri konkreti fuq is-sis biex l-istati membri jħossuhom eh, obbligati li jaddu informazzjoni meta tikkonċerna eh, l-SIS. Ġifri jiena nilqa' kull proposta fuq dan Ovvjament hemm sfida mal meta nitkellmu fuq il-PNR. Għax irridu li l-informazzjoni taddi u tkun kemm jista' jkun mifrux estensiva meta aħna bilna ma'kom fuq direttiva tal-PNR ma konniex eh, stipulajna li l-data taddi b'mod automatiku kien hemm dibattitu eh, biex din il-bdil ta' data tkun bilanċjata biex ma jkunx hemm informazzjoni żejda u dak iż-żmien ġi eh, miftijem li l-istati membri fl-imkien mal-PIUs jiddeċidu umma fuq eh, l-informazzjoni li jkollhom bżonn għax inkella se jkollok ħafna informazzjoni li ma tkun bżonn juża għal xejn u għal ħadd u konna edna li stati membri em, jaraw huma jiddeċidu huma x'informazzjoni tista' tkun utli li istat membru ieħor. Issa, biex is ovvjament is-sistema għat trid titħaddem sow jindan li jintikom kelma għal dan ix-xogħol, imma rridu naraw eżattament f'ċertu dettal kif qed taħdem is-sistema. Is-sistema ta' bdil ta' data tal-PNR li tkun relevanti, sodisfatti, jew inkella forsi ta' min nerġaw intu u nerġaw nqisu il-bilanċ bejn il-bdil ta' informazzjoni effettiv u mux li nkunu qegħdin nerqu f'informazzjoni mhux relevanti. Naħseb um, punt importanti issa dwar il-lakuni li nsibu fid-direttiva tal-PNR xlu darba li semmejnijom kif qalet is-Sinjura uh, Gomez dejjem tfakkarilna di Sinjura Gomez mhux biss il-ftitjiri charters imma l-użu ta' um, ehm, aeroplani li l-aeroplani jintużaw għal affarijiet li mhux qegħdin fis-sistema normali. Issa, Kif tilkom qabel, jiena verament nixtieq li nimxu f'dan id-dibattitu nirrikonoxxu mux se nirrispondi l-mistoqsijiet kollha tagħkom, imma nemnu li wieħed jista' jagħmel distinzjoni bejn l-individwu entitajiet li jużaw ajruplani għal fini kummerċjali u dawk li jużaw ajruplan għal fini mhux kummerċjali. Għalhekk jekk inti xi kumpanija jew individwu li tikri l-ajruplan tiegħek, l-ajruplani tiegħek lil oħrajn, partijiet oħra, għal titjiriet jew xi servizzi oħra. Mela, aħna nemnu li dan għandu u jaqa' jgħatati id-definizzjoni kif imsemmija eh, air carriers kont l-artiklu 3 tal-PNR. Għalek il-charters għandhom jitħlu fid-direttiva, ikunu koperti eh, fid-direttiva tal-PNR. Irtin kun ċar fuq dan u fuq dan se naħdmu nkomplu naħdmu mal-istati membri dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Id-deċiżjoni tal-implementazzjoni tal-PNR takkomoda wkoll xi linji tal-ajru żgħar. Ankontu għal dokumenti, l-paperwork li ju assoċjat u forsi iktar faċli, imma l-informazzjoni li huma jaddu lil xulxin forsi jista' il-format ta' xi Excel file jew dokument Word jew inkella xi Eh, sempliciment email fuq dettalji ta' charter. Iġifiri inqas dettalji jatuna linji ehm, il-gbar. Ma naħseb li dan jaqa taħt id-data tal-PNR skont id-direttiva u hekk se nkomplu naħdmu biex nikkonvinċu l-istati membri. Imma Sinjura Gomez, inti t tpoġġi li daw il-mistoqsijiet tal sentej u mhux se nirrispondi għal kull mistoqsija tiegħek. Ngħidlek biss li saħna se nkomplu naħdmu kif spjegajt. Issa. Fuq il-PNR interna u internazzjonali Jiena naf li dan huwa punt frustranti għalikom u anki lili frustrani fuq il-pjanar internazzjonali tu nimxu pass wieħed wara liħor. Qed naħdmu mal-Kanadiżi, għandhom il-mandat tagħhom, kena l-ewwel round ta' diskussjonijiet magħhom, anki il-mod ta' kif se nirrispettaw sentenza tal-qorti tal-li riferiti Sinjora Sargentini u milli qed nifhem it-tradizzjoni tagħkom kienet li meta jkun hemm negozjati bħal dawn ikun hemm l-aġġornament li ngħaddu lilkom. Naħseb li e, aħna nistgħu nazlu forma tanki li qatt ma e, użajna qabel jiena ma nsib l-ebda diffikultà li imbidlu il-mod ta' kif naġġornawkom nista' niġi niltaqa' magħkom seċjalment jekk inkun jien kun involut fin-negozjati Imma ovvjament dan ix-xogħol irid isir bl-iktar mod trasparenti. Fil-frattemp se nkomplu naħdmu fuq direttiva tal-PNR tal-Unjoni Ewropea. Jekk xi aspetti jridu jiġu riveduti imħabba xi sentenza tal-qorti, ix-xogħol hekk irid isir skont dawn il il-parametri. Rridu nirkonoxxu l-fatt li il-rati jirrik il-mod fil-kas tal-Kanada kienu edin jistipulaw fuq ftajjim internazzjonali fej għandek pajis li huwa intitolat li jiġbor eh, data Eh, personali. Dan huwa l-każ li qegħdin negozjaw mal-Kanada fuq f'dan il-kuntest, imma dan ma jfissirx li l-istess japplika għall pnr tal-Unjoni Ewropea fejn il-ġbir u l-proċessar tad dejta mill-istati membri ikun għal-fini tal-infurzar tal-liġi u anki għal mħabba terrorizmu u mux biex hemm kontroll tal-immigrazzjoni u anki għal-vjaġġi fl-Unjoni Ewropea eh, nies ikunu qegħdin jgħaddu minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri dawn l-aspetti kollha irridu nqisuhom aħna. Fuq il- dik dak jiena fuq il-PNR naħseb koprejt kollox il-mistoqsijiet kollha le il-fat li l-PNR jiġi jestis ukoll għal modi oħra ta' trasport kienet baqdin il-mistoqsija. Kif tafu, direttiva tal-PNR ma tistipulax ma tatix il-possibilità l-istati membri li eh, jifirxu wkoll għal modi oħra ta' trasport, imma ma teskludix dan. Għalhekk xi stati membri qegħdin jiddiskutu eh, jekk dan jistax japplika wkoll għal vjaġġi bil-ferrovija, pereżempju. Hemm bżonn li nirriflettu fuq il-vjaġġi bil-ferrovija bħala trasport anki mill-aspet mill-lat ta' sigurta għax kienem attakki fuq il-stazzjonijiet tal-ferroviji ġifiri spazji pubbliċi kienem attakki u kol fuq il-ferrovija minna fisa. Għalek, aħna għanna kem ħriġna f'ġunju stess pjanta azzjoni dettaljat dwar sigurta fuq il-ferroviji nkopru aspetti diversi ta' l-użu ta' l-vjaġġi fuq il-ferroviji u dak l-istati li jixtiequ qegħdin eh, jiddiskutu wkoll jaraw x'possibilità li nestendu l-PNR għal li vjaġġar fuq il-ferroviji. Dak fuq il-PNR nalqaw. Issa fuq prum Kien hemm mistoqsija dettaljata ħafna li nixtieq nismudija tajjeb dwar l-impatt ta' prum inkontu għattibli li dan l-aħħar fuq il-protezzjoni tad data Mela, l-ewwel net, id-deċiżjoni ta' prum eh, eżistenti li għandna bħalissa għandha rekwiżiti ta' data protection li stati membri jridu wkoll josservaw. U ovvjament l-istati membri għandhom din ir-responsabilità. Kif għalet is-Sinjora Sargentini veru huwa minnu li id-direttiva ta' pulizija ukoll titkellem fuq dan. Ġifiri sa 6 ta' Mejju tal-2019 il-Komissjoni se terġa' tirrevedi atti legali oħra eccetera, eccetera, biex jiġi evalwat il-bżonnijiet biex dawn ikunu jaqblu ma' direttiva biex dawn l-aspetti jkunu kol strumentali. Aħna insegwu din id dispozizjoni ix-xogħol se jsir anki fil-xogħol li jiena semmejtilkom biex nagħmlu reviżjoni u naġġornaw il netur dejjem jiġifieri għall protezzjoni dispożizzjoni ta' protezzjoni. X'inhu ma x'hemm bħala ostakoli daw, x'inhu ma? Jiena naħseb li d diffikultà edha għax qegħdin nitolbu l-Stati Membri jagħmlu xi ħaġa li qatt ma għamlu ma dan din mhux skuża huma qablu aħna qbilna li għandu jsir dan ix-xogħol u għal daqstant irrit, irridu naraw riżultati. Jiena nibqa' impenjat biex nejnu l-istati membri fuq dawn id-dossiers li issa ila ilhom magħna anki billi nofqu fondi Ewropej biex nagħmlu dan il-fondi tal-prum kien hemm minn qabel ma qabilx qed ħafna flus fuq il-PNR min jaqbel ma jaqbilx mek se nkomplu nagħmlu naħdmu u l-istati membri se nentuhom ir-responsabilta ta' kif jużaw il-fondi. Imma fejn hemm bżonn aħna ukoll nibdew proċedimenti ta' ksur. L-istorja tal-ksur fuq ta' prum hemm lista mhux ħażin, kien hemm xi stati membri li ħadu noti ta' ta' xednilhom u ħadu passi u oħrajn li ma tawx pass. Issa, fuq il għadwar il-ksur tal-PNR se nibdowa issa stess din dan ix-xar se nikdbu it-tri li qed nurhom li qed jiksru il-direttiva lil dawk il-pajjiżi li qed jagħmlu dan se nagħmluh ukoll trasparenza kbira anki kollaborazzjoni magħkom. U nkunu jiġifieri qed ngħidulhom responsabilità hija tagħhom. L-aħħar mistoqsija, anzi, l-aħħar żewġ mistoqsijiet waħda forsi nista' ngħidkom waħda ftit iktar skabruża Imma naħseb li għandkom il-Kummissarju Avramopoulos ukoll li ġej dal-ħodu. Imma nistgħu wkoll nikdbilkom biex intikom risposta. Iva, jiena naqbel li il-kwistjoni tal-vizas u il-bejħ eh, ta' vizas anki il-beħ ta' ċittadinanza Ovvjament l-inna eh, ħassibna u naqbel li rridu nqisuh mill-perspettiva ta' sigurtà. Issa, bħala linja ta' politika din mhix ovvja jiena ma' Dimitri Savrapopoulos u l-kollegi oħra, Sinjura Jurova, qed niddiskutu dan il-punt u jekk nistgħu forsi ntukom risposta aħjar mill-istajna nagħmlu sissa nagħmluha. Forsi nistaw nikdbulkom fuq dan. Umbat l-ħar mistoqsija kienet fuq id-disinformation. Jina naħseb li din hija sfida importanti b'mod partikolari e, partikolarment importanti għax qegħdin nidħlu fil-qalba tas-sigurtà wara kollox meta nsemmu dan. Speċjalment ukoll bil-elezzjoni tal-Parlament li e, ġejn is-sena d-dieħla Eh, eh, l-ideja li jkun min jużom, imma ma kwieti is eh, l-istorja reċenti fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku jiena naħseb li nkun qed inkunu nidħlu fi due diligence mek naħsbu fil-possibilità li ikunem minn irrit jindaħal fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għalhekk aħna qed naħdmu fuq żewġ binari Aħda dwar li sigurtà tal-elezzjonijiet, qed nagħmlu eh, laqat ma' Sur Timmermans u Sinjura Jurova, Nista sa' novembru se niltaqgħu biex niddiskutu ma' nies li jkunu responsabbli mill-elezzjonijiet u ovvjament l-esperti ta' cyber security biex verament jiddiskutu bejnitu għax wara kollox hija responsabilità tal-istati membri li jorganizzaw l-elezzjonijiet imma daw kollha li huma responsabbli fl-Unjoni Ewropea ikunu aġġornati kemm jista' jkun biex inkunu lesti għal kull min irid iħarbat proċess elettorali. Fl-istess ħin xi ħaġa iktar wiesa ma li għandax taqsam ma dan is-suġġett tal-elezzjonijiet u interferenza, aħna qed naħdmu wkoll fuq modi kif aħna niġildu kontra il-disinformation flimkien mal-kollega Gabriel palissa edin naħdmu fuq kodiċi ta' eh, prassi mal-pjattaformi tal-internet, stakeholders sabiex ikun hemm iktar trasparenza, responsabilta u traċabilita. Għax aħna naħsbu tal-fema li nista naħdmu aħjar biex in-nies ikunu konxi, ikunu iktar kritiċi ta' kif jużaw il-medja soċjali fuq kollox biex wieħed ikun jista' jiddeċidi jekk dak li qed taqra inti li qed tara u veru jew le jekk qed xi ħadd li qed jinbutta jisponsorja u bil-bots jew inkella eh, l-informazzjoni li tkun qed tiġi eh, taddi mill-ġdid u qegħdin niskutu dan kollu ma' pjattaformi tal-internet, ma' pjattaformi l-kbar tal-internet sabiex l-utenti ikunu jistaw isaqsu iktar mistoqsijiet dwar in-news feeds li jirċievu. u koll tajna ma, ma l-esperta Facebook li diskutejna dawn l-affarijiet, edin eh, progress qed jisir ma tbaqa ħafna xi jisir. Aħna edna li dan se nagħmluh ukoll bażi volontarja biex nibdow imma mod pubbliku edna li jekk aħna mirna nix nagħmlu progress nirriservaw dritt li forsi nieħdu miżuri oħra biex ikun hemm iktar trasparenza u verament niġildu kontra id-disinformation. Nispera li jiena entkom kemm xi punti li forsi jiena ma tkellimx fid-dettal fuqhom jew terġu forsi tiddiskuti jiena dejjem les biex nirrispondikom. Grazzi. Is-Sinjura Sippel. Iva, jekk jogħġbok nixtieq nerġa' nikkommenta il-kommenti illi kont qed tagħmel skużani qed se jkolli ngħidda bil-Ġermaniż għax eh, u mhux bl-Ingliż. Imma minn ċerti affarijiet illi jgħat eh, ma tantx kont ċar eh, għad ħafna affarijiet imma ma kontx naf eżattament x'kont qed tipprova tajt jekk kan il bżonn iktar jew inqas sigurtà u uh, naħseb li eh, forsi il-lingwaċ huwa dak li qed eh, ifixkilna hawnhekk imma eh, rridu nistaqsu jekk għandniex bżonn ta' miżuri ġodda sabiex inħarsu liċ ċittadini tagħna u jekk iva liema u da jekk dawn il-miżuri diġà qegħdin hemm ikonna bżonn xorta miżuri ulterjuri jekk dawk li hemm diġà Eh, jittieħdu bis-serjetà u jiġu implementati? jider illi hemm problema waħda f'ħafna stati membri u jiġifieri illi l-implementazzjoni mhijiex effettiva l-użu effettiv ta' dawk il-miżuri li jeżistu mhux qed isir il-pulizija mhumiex mamra biżejjed m'hemmx tagħmir tekniku m'hemmx biżejjed riżorsi fil-Ġermanja għandna problema bil-pulizija u s-sara tagħhom Umbat fuq il-kwistjoni tal-PNR, il-fat li mintix eh, qed tina informazzjoni speċifika u forsi ma tistax, jiena ma rridx inkun min eh, lil min skoprejtu u kif qegħdin taħdmu intom mod speċifiku jew kif inu ma' networks, jiena sempliċement staqsejt jekk f'dawn il-każijiet badniex il xaħat li kien diġà eh, magħruf mill-pulizija jew forsi ma kienx jew inkella kien persuna suspettata mbagħad dawn is-suspetti ġew ikkonfermati u jekk dawn ir-riżultati fil-fatt dawn is-sejbiet waslux għal xi passi li ulterjuri ġifiri li persuna titressa il-qorti ma tistax tajdinna xaħġa dwar dan mingħajr ma tikxef xi segreti u tipperikola x-xogħol li għaddej bħalissa Issa, rapport ġenerali fuq id il-dizinformazzjoni, minn fejn tibda dizinformazzjoni, kif niġġieldu kontra tagħha, huwa biżejjed li wieħed iħassar il-kontenut minn fuq l-internet, pereżempju, qabel il-kampanja tal-Brexit kien hemm eh, disinformation mogħtija mill-UKIP, tista' tgħidilha gideb, tista' tgħidilha informazzjoni eh, li tqarra, eh, x'se nagħmlu, kif se jkun hemm proibizzjoni fuq farraġ ma jkunx jista' jitkellem iktar iktar. Eh, eh, kif se nifacċawa din is-sitwazzjoni jiena ma naħsibx li għadna sibna l-aħjar soluzzjoni u rridu naraw kif se nindirizzaw din il-problema, kif insaħħu id-demokrazija, kif se nħarsu liċ ċittadini aħjar u kif se ngħinu li ċittadini jkunu aktar kritiċi dwar dak li jaraw u jisimaw. Jiena rrid niċċara sur kummissarju li jiena ma' Uh, akkużajt lilek illi inti użajt mezzi mhux xirqa biex poġġi eh, pressjoni fuq il-Parlament u fuq il-membri tagħna. Kien hemm żewġ eh, press releases illi nħarġu illi kienu verament koroħ u suġġerew illi kien hemm rabta diretta bejn il-mod kif aħna nivvotaw u il-qtil tal-terrorizm minħabba terrorizmu. Il-mistoqsija li nixtieq nisma tweġiba li għalli tmien stati membri implementaw id-direttiva dwar il-pulizija dan ifisser meta wieħed jara l-importanza ta' din id-direttiva li għandha Eh, tkun dik li twizen din il-ġdar il-ġbir ta' data, etc. Emmintom nedejtu proċeduri ta' ksur eh, kontra 22 pajis l-oħrajn, għax inti għat tittejn l-istati membri implementaw. Imma aħna għawnek maħnix edin l-iskola, l-iskola laqqas ma majtuk il-marki sempliciment għax tamel sforz, tiħu l-marki tal-rizultati miksuba. L-istati membri illi għadhom ma implementawx din id-direttiva, mandomx ta' aktar ħin u eh, imma għandhom eh, eh, ikunum ġela illi jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Jiena irrid ngħidlek illi t-tweġiba tieni mistoqsija tiegħek hija iva. Iva aħna se niktbulhom fil-ġimgħat li ġejjin qabel il-btala tas sajf se nikdbu lil dawk l-istati membri kollha illi ma informawniex dwar it traspożizzjoni ta' din il-direttiva dwar il-protezzjoni tad data. U aħna se nkomplu naħdmu f'din il-linja. Issa, komment għad eh, fuq dak li qalet is-Sinjura Sippel Iva, dibattitu fuq il-livell xieraq ta' sigurtà ma dana mhux jiena rrid nistabbilih, aħna rridu narraw flimkien permezz tal-proċess tal-proċess leġislattiv u anke flimkien mal-Kunsill. Jiena għatmarret illi nistabbilixxi xi tip ta' livell meħtieġ ta' sigurtà għaliex dejjem ipprovajt imbiddel il-mod kif in-nies jitkellmu dwar il-ħtieġa għal sigurtà assoluta u li nġibu r riskju għal zero. Da ma naħsibx li dan huwa l-mod kif qed jikkomunika maċ ċittadini, qatt ma nista' nilliminaw it-teddidiet kollha, qatt ma nistgħu niżguraw illi r-riski jixxejnu, le, Din hija xi ħaġa ma nistgħux nagħmlu għalhekk m'għandniex ngħiduha jew insemmuha rridu insibu oqsma fejn nistgħu nieħdu passi prattiċi biex innaqsu il-libertà ta' dawn it-terroristi jew dak li jixtiequ jagħmlu ħsara Nillimitawhom il-marġni ta' manuvra tagħhom. Dak huwa l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna. Nistgħu nindirizzaw il-mezzi li jintużaw insaħħu l-użu ta' informazzjoni li jiena nemmen hija għodda essenzjali f'din il-ħidma u noffru il- protezzjoni illi nistaw għalix intom wara kollox tak tistennew minna u bir-raġun. Dan huwa t-tip ta' dibattitu li għandu jkollna, imma li noqogħdu ngħidu kemm sigurtà għandna bżonn Da kollu noqogħdu ngħidu għal xejn għaliex inkella noqogħdu mpaċċu fil-vojt u dana ma jiswa xejn u ma jkun taġġi tal-ħadd. Jina rrit nagħmel passi konkreti sabiex innaqsu il-marġni ta' manuvra ta' terroristi ma' tuwomx opportunitajiet kemm jista' jkun li jagħmlulna l-ħsara, li nevitaw l-attakki, li nevitaw l-attività wkoll tal-kriminalità organizzata, dak li nistgħu nagħmlu. U għalhekk fuq dawn l-affarijiet għandna nitkellmu meta niddiskutu dawn is-suġġetti, nieħdu passi prattiċi u konkreti. Fuq il-PNR issa Araw, il-PNR tikxef l-ismijiet ta' persuni ġodda, nies li ma konux nafu bihom qabel, għaliex wieħed permezz tagħha jista jistudja ċertu xejriet u nistgħu iva mela lejn id-diskutu ċertu każijiet konkreti. Xi mument U forsi qabel ma nagħmlu dan nistgħu wkoll intukom xi ftit informazzjoni dwar każijiet li permett minħabba tal-PNR inkixfu u issa treSqu quddiem il-qorti. Tuni ċans u insibomkom dawn l-eżempji imma tkun ħaġa tajba illi konna laqa li tkun format fejn ikunu nistgħu niddiskutu każijiet konkreti sabiex eh, nkunu nistaw nibbażaw kollox fuq eżempji pratiċi u mbagħad l-aħħar ħaġa fuq id-disinformation biex nkunu ċari. Ma dinja xi ħaġa nistgħu niddiskutuha darb'oħra wkoll. Aħna għandna issa definizzjoni ta' dan il-fenomenu ta' disinformation ħarġa b'komunikazzjoni aktar kmini din is-sena u d-definizzjoni hija informazzjoni mogħtija b'mod deliberat illi eh, tqarra maħsuba biex ikollha impatt negattiv jew ekonomiku jew ta' tip ieħor jew politiku wkoll Aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar eh, li wieħed isib il-kontenut partikolari u xi ħadd jiddeċidi dan hux veru jew le u skont id-deċiżjoni li tkun eh, wieħed jiddeċidi li jneħħi dak il-kontenut minn fuq l-internet. Eh, wieħed jiena qed ngħid li wieħed jista' um, jieħu passi biex ikun hemm iktar trasparenza, traċċabilità u responsabilità. U bekk iċ-ċittadini u l-utenti kif issejħilhom l-industrija jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom ikollhom biżejjed informazzjoni tajba sabiex jaslu huma għal konklużjonijiet tagħhom. Ġifiri dak li qegħdin namlu fuq id-disinformation għad differenti ħafna minn dak illi qegħdin namlu biex inneħħu kontenut illegali terrorista din l-informazzjoni tingħata madwar l-Ewropa taf inti x'inti tajt kun taf li dan il-kontenut wieħed jista' jsibu u għalhekk inti tista' tieħu azzjoni fuq dan il-kontenut għaliex ikun kontenut illegali. Imma bid-disinformation ma tistax tagħmel hekk u aħna mhux hekk qegħdin nipproponu ejja ma nħaltux dawn iż-żewġ affarijiet. Grazzi ħafna, Kommissarju. Grazzi tal-li eh, għattajt dan il-ħin maħna, kena l-opportunità li niddiskutu dawn l-affarijiet, naħseb li issa wasanna fit tmiem ta' din il-seduta. Um,